Let's open the uh, meeting uh, of Niftħu l-laqa tal-Komitat. Jider li rapporter, shadow rapporters edin prezenti, għal daqstant nistaw nibdu. L-ewwel net nixtieq inħabbar mill-membri li l-laqa hija mxandra fuq l-internet live. It-tieni net. Naddu għal punt 12 fuq l-aġenda il-kodiċi ta' dwana tal-Unjoni it-tfassil minn ġdid. L-ewwel nett ngħaddi l-kelma lir-rapporter u mbagħad wara x-shadow rapporters. Grazzi, Signora President. Signora President, kollegi, Illum qegħdin nagħmlu skambju ta' opinjonijiet fuq ir regolament li jistabilixxi l-kodiċi ta' dwana tal-Unjoni Il-kodiċi ta' dwana tal-Unjoni huwa eh, suġġett importanti u fih ċertu entużjażmu iżda fl-istess ħin kumpless. Fih entużjażmu biex eh, wassal il-kodiċi ta' dwana tal-Unjoni tant meħtieġa u kumpless għaliex jagħmel regolamentazzjoni tal-attivitajiet ta' dwana u ekonomiċi Ewropej. Il-tfassil mill-ġdid tal-kodiċi ta' dwana hija meħtieġa ħafna drabi fl-Unjoni Ewropea kien hemm membri u istituzzjonijiet li pruvaw jirranġaw il-kodiċi ta' dwana. Il-regolamentazzjoni tissa tibbaża fuq il-kodiċi ta' dwana tal-1992 iżda kien hemm ħafna eh, interventi tekniċi li ddaħlu ma' dan il-regolament. Il-Parlament Ewropew taħt inizjattiva tal-Onorevoli Salvini fil-Deċembru tal-2011 seta' jitkellem fuq l-modernizzar tas servizzi ta' dwana. Il-rapport ta' Salvini kien jitlob biex ikun hemm iktar tisħiħ ta' ġlida kontra l-kontrabbandu, kontra l-kontrabbandu, l-falsifikar u kien jitlob biex ikun hemm armonizzazzjoni tal-proċeduri ta' dwana biex bekk ikun hemm it-tisħiħ tal-ekonomija Ewropea. Il-Kunsill min-naħa tiegħu adotta nhar it 13 ta' Diċembru 2011 riżoluzzjoni fuq il-futur tal-kooperazzjoni fil-qasam tal- kooperazzjoni fil qasam tal attivitajiet ta' dwana biex bekk intejbu l-kooperazzjoni fost dwana. Fl-aħħar il-Kummissjoni Ewropea fir-rapport fuq il-progressi reġistrati fuq l-istrateġija l-futur tal-Unjoni tad Dwana tal-20 ta' Diċembru tal-2011 kienet titlob biex ikun hemm soluzzjonijiet prattiċi sabiex immexxu l-qoddim il-kooperazzjoni f'dan l-ambitu tan strateġiku. L-iktar ħaġa ċerta hija li l-istituzzjonijiet jaqblu fuq punt li l-kodiċi ta' dwan hija kisba importanti u t-tisħiħ tiegħu kif ukoll it-twettiq tiegħu huma xi ħaġa ewlenija. Għalhekk il-Kummissjoni għamlet proposta biex il-kodiċi tissa jinbidel 450 2008 li huwa l-kodiċi ta' dwana modernizzat bi tfassil mill-ġdid li jipprova jilħaq l-anijiet li prezentat il-Kummissjoni f'dan il-Kapitat fl-April li għadda hawnhekk magħna. Nfakkar tliet anijiet ta' dan l-abbozz ta' regolament li jkun hemm l-implementazzjoni tal-kodiċi ta' dwana li adatta semantikament il-kodiċi għal flimkien ma tħul fis seħħ ta' trattat ta' Lisbona kif ukoll tqis ukoll l-evoluzzjoni fis-sigurtà u l-modernizzazzjoni tal-proċessi tal-informatika fil-kodiċi ta' dwana. Din il-mozzjoni ta' dan il-abbozz ta' regolament li qed nitkellmu fuq illum iqajjem punti interrogattivi u ċertu dubi ta' uħut mill-operaturi ekonomiċi u anke ovvjament ta' ħafna stati membri. Dawn il-kwistjonijiet huma vari u bbażaw fuq punti tekniċi ħafna jew inkella fuq il-filosofija ġenerali tal-proposta stess. Għal daqstant, dan ir-rigward nixtieq nisħaq fuq x għalli li kon eh, tennejt meta prezentajt meta kien hemm il-preżentazzjoni tal-Kummissjoni, ġifieri li jkun hemm subija attiva bejn l-Unjoni Ewropea, bejn l kummissjoni u l-Parlament biex bekk nagħtu tweġiba l-tħassib kollu l-punti interrogattivi, eccetera, li jistgħu ifedġu minn dan il-kodiċi. Rridu naħdmu b'kollaborazzjoni kbira biex bekk din il-mozzjoni, din l-abbozz jaddi u jidħol fis seħħ malar kemm jista' jkun. Il-Parlament Ewropew għal dan ir-rigward jixtieq ikollu tarif kollu li huwa pertinenti biex bekk ikun jista' jagħmel dan ix-xogħol bl-aqwa mod possibbli u sabiex bekk imexxi l qudiem fl-interess tal-Unjoni Ewropea il-tisħiħ tal-kodiċi tad dwana tagħna u tal-politika tad dwana. Fir-rigward it-tqassim tal-kompetenzi bejn atti delegati u atti eżekuttivi, diġa kontetta fil-laqgħa tal-Kumitat li għadda tal-imko, Dan huwa suġġett delikat ħafna x'għandna l-kwistjoni tal-atti delegati, tal-atti eżekuttivi, artiklu 291 ta' trattat u għalhekk irid ukoll analiżi dettaljata tal-kompetenzi proposti mill-Kummissjoni Ewropea. Infakkar li l-atti delegati huma l-artiklu 290 u 291 ta' trattat u rridu daħlu l-kwistjonijiet mhux essenzjali tat-test iżda jistgħu jkunu marbuta mal linji gwida politiċi sekondarji. L-atti eżekuttivi mill-ħal oħra għandhom jaqsmu ma' kwistjonijiet prattiċi li ma jqajmux daqshekk dibattitu politiku. Għalhekk fid-dawl ta' dawn il-konsiderazzjonijiet jiena naħseb li nistgħu insibu lok ta' manuvra għal ħafna artikoli. Per eżempju, l-artiklu 23 tal-bozz ta' regolament jistipula li l-istatut ta' apparatur ekonomiku akkreditat irrid ikun definit permezz tal-adozzjoni tal-atti delegati. Dan wassanna l-kwistjoni ewlenija. Il-twettiq ta' dan l-istatut huwa suġġett essenzjali u għalhekk l-att legali stess ta' bażi hija l-iktar bażi legali xierqa fl-opinjoni tiegħi. U għalhekk din il-kwistjoni ta' operaturi ekonomiċi akkreditati ma naħsibx li hija l-aqwa għażla l-aqwa triq li nimxu għalhekk l-Unjoni Ewropea qed tagħmel ħafna impenji internazzjonali fuq dan l-istatut ta' operaturi ekonomiċi akkreditati. L-istess japplika għal latti eżekuttivi. f'ċertu punti fejn l-atti delegati naħseb li aħjar konna l-atti delegati mill-atti eżekuttivi, per eżempju l-artiklu 17 fejn it-fassil ta' sistemi u twettiq ta' sistemi elettroniċi jkun taħt bażi legali ta' eżekuttiv. U għalhekk nistaqsi, programm ta' ħidma mhux aħjar li jkun meqjus bħala linja gwida politika sekundarja dawn ma rridux naħsbu aktar fuqhom biex nieħdu din it-triq flok l-atti delegati jiena nixtieq li jkun hemm rispett tal-regoli bħalma tixtieq tagħmel Kummissjoni Ewropea iżda fil-fema tiegħi huwa importanti wkoll li ma naġlux għal xejn, speċjalment fuq kwistjonijiet komplikati daqshekk. Forsi jkun aħjar li nirreflettu ftit u nanalizzaw l-implikazzjonijiet kollha biex bekk ma niżbaljawx kif konna diġà żbaljajna fil-passat. Il-kodiċi ta' dwana tal-Unjoni hija l-okkażjoni sabiex bekk nirrevedu l-politiki tagħna ta' dwana li jkollhom dimensjoni ġdida u hekk irridu nieħdu l-okkażjoni naħtfu din l-okkażjoni fasil mill-ġdid biex ikonna aktar analiżi dettaljata tal-kodiċi ta' dwana nazzjonali. Dejjem intenni li dan fl-interess tal-Unjoni Ewropea. L-iskadenza hija 20 ta' Ġunju 2013 u dan ma jfissirx li kull merridu nagħmlu għan nipposponu id-data. Il-Parlament Ewropew irid juri ruħu determinat biex inkomplu nimxu l qoddim fuq dan is-suġġett u nifrontaw il-tħassib kollha u s-suġġetti kollha marbuta ma' dan is-suġġett. U hekk qed nipproponi flimkien ma' shadow rapporters tal-gruppi kollha u għalhekk irridu nagħmlu eh, smih forsi jew laqa lejn tmim ġunju tmim lulju biex naħdmu l koll flimkien sabiex bekk insibu x'inhuma s-suġġetti Eh, ewlenin, suġġetti li mhumiex ċari jew li għajma xi dubji biex bekk nagħtu l-osservazzjonijiet tagħna, suġġerimenti tagħna, ħalli bekk nippruvaw naħdmu b'mod eh, koordinat, nippruvaw insibu qbil u nimxu l-qoddim. Nala, Sinjura President, billi nwessa ftit l-ambitu billi nitkellem fuq dimensjoni internazzjonali. Nfakkar li l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti fis-7 ta' Mejju li għadda qablu fuq deċiżjoni ta' rikonoxximent reċiproku tal-operaturi ekonomiċi akkreditati. Dan huwa progress importanti u għalhekk l-operaturi ekonomiċi akkreditati Ewropej ikunu jistgħu jibbenefikaw permezz ta' dan is-statut fl-azzjonijiet tagħhom ta' negozju mal-partners tagħhom fuq transatlantiku. Importanti li jkun hemm skambju ta' data marbuta mal-operaturi ċertifikati tal-Unjoni u tal-Istati Uniti u bekk naħseb li dan huwa punt pass importanti li ksibna. Dan il-ftehim ta' dwana volumi sħaħ, rizmi sħaħ ta' karti u ta' dokumenti u għalhekk infakkar li pereżempju fl-2011 Eh, il-ċifra kienet ta' 570 biljun euro marbuta mal apparaturi ekonomiċi u għalhekk irridu li meta jkun hemm ehm, l-operazzjonijiet ta' dwana fir rigward l-Istati Uniti mill-Unjoni Ewropea ikun hemm aktar xogħol imħaffef. Għalhekk ridna li jkun hemm riformi ta' relazzjonijiet tagħna mal-kodiċi ta' dwana ftejjem li diġà minna mal-Ġappun, mal-Iżvezja u mal Norveġa u forsi il-Kanada l-Parlament l-Unjoni Ewropea tkun tista' ta' ftejm ġdid magħha. Hemm interess kbir marbut ma' dan biex bekk il-politiki ta' dwana tagħna jkunu jistgħu eh, ikunu konverġenti ma' dawk ta' pajjiżi oħrajn permezz ta' tisħiħ tal-kodiċi ta' dwana nazzjonali. Sinjura President, kollegi, meta għalhekk l-Unjoni Ewropea żomm ma' impenji internazzjonali tant importanti ikun hemm meħtieġa li nibqgħu nżommu tmun fidejna, nibqgħu nibxu fil-direzzjoni li li nkunu qbadna. mill net tal-Unjoni ta' dwana tagħna bdejna b'din id-direzzjoni, rridu jkollna liġi Ewropea ta' dwana ċara, armonizzata, raġonevoli, bħalma ġara fir rigward l-operaturi ekonomiċi ċertifikati fl-Unjoni Ewropea irridu naħdmu id fit u nisbdu ħabel wieħed fuq ir regolament tal-Komissjoni mal istituzzjonijiet l-oħra. U kif kont qed ngħid irridu nfasslu politika ta' dwana tal-Unjoni Ewropea moderna, eh, innovattiva u adattata għall ħtiġijiet tal-lum. Essenzjali l-kodiċi ta' dwana tal-Unjoni Ewropea ikun adottat bl-iktar konsens wiesa u rridu għalhekk nirriflettu fuq il-punti interrogattivi fuq id-dubji kollha tal-operaturi ekonomiċi kollha tal-Istati membri. Iżda, id-direzzjoni tagħna li jkollna politika ta' dwana b'saħħitha u ambizzjuża ma tiġ tiġi mxekla u ninsom u d Grazzi. Euh, votre euh, intervention. Grazzi għall interventi tagħkom, Shadows issa, Rapti mi l-SND, Schmidt mill-Alde, u Rule minn Ħodor. Tajjeb, jekk jogħġobkom. u s-sur bilan mill-li sijar. mill-ħodor Iva, oh, tajjeb. Mela, nibdow b'Silvana Rapti. Jek joġbok. Grazzi, President. Kostans Legrib għamlet xogħol tajjeb ħafna għawnek f'dan ir-rapport. Għaddit eh, l-isfond kollu għal kodiċi ta' dwana u għamle dan mod utli ħafna u dan ifisser li jevita li l-inqot nistaqsi ħafna mistoqsijiet li qabel kien ikolli inqot nistaqsi. Ndur l-laqa li semmiet. Naħseb li jekk nagħmlu skambju ta' opinjonijiet bħal dak, naħseb li jkun tassew utli. Issa fir-rigward l-iskeda għall-implementazzjoni ma naħsibx li rridu naġlu wisq fuq dan il-punt, iżda fl-istess ħin minna l-oħra ma nix nistennew iż Dak li huwa importanti huwa li nsibu l-ħin f'waqtu li naġixxu. U naqbel li noqdu attenta ħafna din il-kwistjoni. Hemm tliet kummenti li nixtieq nagħmel. L-ewwel nett eh, irrid naraw jekk insibux posponiment possibbli tal-implementazzjoni l ewwel nett irridu nqisu il-problemi reali li l-istati membri kollha qegħdin jaffaċċaw ħafna minnhom għaddej minn diffikultajiet, ftit minnhom iktar minn ħaddieħor u għalhekk il-Kummissjoni Ewropea tiskeda mod il-riżorsi li jkunu meħtieġa sabiex bekk dan il-programm jitwettaq u l personal jitħarreġ. Tieni net L-iskeda min-naħa tal-Kummissjoni fl-opinjoni tagħna tkun waħda dettaljata kemm jista' jkun. U hawn qed naħseb u nitkellem dwar il-programmar kollu ta' dan ix-xogħol u li nużaw is-sistemi kollha meħtieġa. U għalhekk mhix kwistjoni biss li nadottaw regolamenti dwar kif l-affarijiet jaħdmu u daqshekk, dak kollox wartu żgħar tajjeb li naqogħdu nadottaw regoli operazzjonali, iżda l-iktar ħaġa importanti hija li tiżgura li dawn ir-regoli jistgħu jiġu implementati fil-prattika. Fis-sistemi elettroniċi jridu jiġu ddisinjati b'tali mod li tingħata l-iktar reqqa possibbli, l-iktar attenzjoni possibbli. Jiena naħseb li s sistemi elettroniċi jridu jiġu ttestjati minn qabel Dan irid ikun tip ta' test konklusiv qabel tul fis seħħ tal-kodiċi. Aħar komment minn naħa tiegħi. Nifhem? Li rridu nagħmlu sforz importanti, partikolari hawnhekk. U għal daqstant rridu noqdu attenti biex ma nħallux wis eċċezzjonijiet għal-regola. Forsi tista taħseb dwar eċċezzjonijiet għal ħafna aspetti, ħafna affarijiet. Iżda naħseb li dawn irridu jkunu marbuta speċifikament mal-ħidma sħiħa tas sistema. Dik ikollok sistema elettronika li tkun qed taħdem biss parzjalment, mhux ser nilħqu l-anijiet tagħna ta' sigurtà ta trasparenza u effiċjenza. Fi kliem ieħor u nagħlaq fuq dan, Sinjura President, jiena nemmen li rridu nkunu kawti ferm rridu nikkonsidraw il-flussi kollha tal-kummerċ, pereżempju kostan semmit dawk tal-Istati Uniti, tal-Amerika, u forsi qed nagħtu ħarsa wkoll lejn pajjiżi oħrajn. Għaldaqstant importanti li s-sistemi tagħna jkun qed jaħdmu tajjeb u importanti ferm li l-personal ikun imħarreġ kif inhu xieraq u ċ-ċertifikazzjoni hija kwistjoni oħra importanti li rridu nqisu. Nieqaf hawn iżda jiena lesta li ikon kwalinkwa tip ta' diskussjoni fuq dawn il-punti jekk huwa tassew meħtieġ. Biex nagħlaq, nixtieq nirringrazzja l-darbohra lil Kostanz għax-xogħol eċċellenti tagħha li għamlet l-affarijiet iktar faċli għalina. Grazzi. Thank you for your comments. Grazzi tal-kommenti tijak. Issa Olaf Smith. Grazzi, Signor President. Eh, kif intqal din mhix intqal diġà din mhix kustjoni ġdida nilqa l-isforzi tal-Kummissjoni biex tal-linja il-kodiċi doganali tal-Unjoni mal-rekwiżiti legali tal-Trattat ta' Lisbona u anka eh, ma' kustjonijiet marbutin mal-dwana. Eh, Nixtieq nirringrazzja lir rapporter u għandna napprezzaw il-mod ta' kif il-Komissjoni qed tipprova tissimplifika l-atti delegati u ta' esekuzzjoni. Din eh, il simplifikazzjoni fl-opinjoni tiegħi waħda utli. Mela jiena ħan irrepeti xi ftit punti minn diskussjonijiet oħra li għajjimt tiġa mal-Kummissjoni wanka fil-Kumitat eh, tagħna. Imma kultant huwa tajjeb illi wieħed jirrepeti ftit eh, il-punti għal inqasinek naħseb. Naħseb l-ewwel net għandna inqisu l-estensjoni tal-mandat eh, tal-Kommissjoni permessa ta' dawn l-atti delegati u dawk esekuttivi f'kustjonijiet sensittivi, per eżempju, bħal uh, larinċ u prodotti oħra. Skużawni eh, fi rigward ta' l origini tal-affarijiet mela. It-tieni ehm, jiena minix kontent biddew minn fl-implementazzjoni kifet tiġa qabel din hija xi ħaġa negattiva għall-Ewropa. Naf il-risposti, però tista' forsi tirrepetihom anka il-Kummissjoni ma din mhix xi ħaġa tajba xorta waħda għanna bżon dwana moderna, immodernizzata, anka l-kodiċi ta' dwana irrid ikun immodernizzat. Forsi tista' tirrepeti l-argumenti tagħkom. Irridu nikkonvinċu li l-gvernijiet u l-istati membri biex jagħmlu ħafna aktar għal inqasinak qed nipprova nagħmel. It-tielet e, din hija wkoll kustjoni hawnhekk dwar l-artikli tal-iskambju u l-ħażna tad-data Din il-kussjoni dejjem waħda sensittiva. Imbagħad l-Unjoni Doganali trid ukoll irridu naraw li taħdem Eh, b'mod effettiv u dan jekk jikkontribwixxu l-istati membri u jaddattaw ruhom. L-interoperabilità tal-sistema doganali u l-pjattaformi li jeżistu qegħdin jiżviluppaw bil-mod wisq jew ma jiżviluppaw xejn. L-istati membri minnaħa tagħhom iridu jkunu lesti li jirreformaw is-sistemi tagħhom u anka il-pjattaformi diġitali tagħhom biex jiffaċilitaw il-kummerċ għallin qasina aknarom l-affarijiet Eh, dan huwa strument importanti ħafna tkabbir fl-Ewropa, jiġifieri kodiċi doganali immodernizzat u trattament doganali wkoll modern. Grazzi ħafna tal-kommenti tiegħek. L-Honorable Ruler għal-ħodor ħankun fil-qosor. Nishtiq nirringrazzja kemm l-rapporter kif ukoll l-Onorevoli Schmidt dan dejjem fil-fatt isemmi dawk il-punti li jkunu punti kruċjali. U ovvjament mhix ħaġa ġdida li eh, nitkellmu dwar id-domin u dwar problemi, dejjem l-istess problemi, l-istati membri għandna nagħmluhom pressjoni biex jaġixxu. Imma fi żmien ta' budgets baxxi u anka nuqqas ta' fondi huwa ħafna aktar neċessarju li wieħed iħeffef fil proċeduri Jiena napprezza il-proposti tal-rapporter tar dawn jimxu ma ħafna mill-punti li jiena nħossom importanti wkoll u naħseb illi l-approċ tal-atti ta' implementazzjoni huma importanti wkoll wieħed irid eh, jiddistingwi bejn l-artiklu 23 u l-artiklu 17 il-latti delegati qegħdin għal kustjonijiet ta', operazzjoni mhux dawk politiċi. Inti għandek l-appoċ tiegħi tgħid il kellima l rapporter u napprezza wkoll dawk kollha li qegħdin ikkoperaw fuq din il-kustjoni. L-Onorevoli Bile. Grazie ħafna. Jina wkoll nixtieq nirringrazzja l rapporter Fir-rigward ta' dan ir-regolament, kif qalet ir-rapporter tagħna, aħna ħdimna anka sena l-oħra kena rapport fuq inizjattiva propja ħafna mill-elementi eh, fil-fatt marbuta mal-modernizzazzjoni kienu approvati u meta nikkonsidraw din il-proposta issa rridu inqisuha wkoll Eh, mill-perspettiva ta' simplifikazzjoni tal-proċeduri eh, eh, tal li, li jużaw il-kumpaniji. Il-kummerċ li tkun wieħed kummerċ sikur u meta diskutejnija din il-ħaġa is-sena l-oħra edna wkoll li dan għandu ikun valur misjut għall-operaturi. Il-bidliet għandhom iqisu loqsma Eh, marbuta mal peace amministrattiv biex dan jitnaqqas u ma' soluzzjonijiet oħra simili. Dan kollu għadu validu il-mizuri du jkunu koerenti u jiena nappoġġa din il-proposta u anka ħafna mill-emendi illi eh, eh, eh tpoġġow u dimna jiena les nikkopera mar-rapporter. Thank you very much for your comments. Grazzi ħafna tal-kummenti tiegħek. Meta jkunu tkellmu i shadows kollha, Umbat nkun nista niftaħ id-diskussjoni għal membri oħra li jixtiequ jitkellmu. Dejjem ikun hawn min jixtieq jitkellem. ma jidirx li għaw min ixi jitkellem mela naddi il-mikrofonu l-Kommissjoni. Grazie ħafna, Sinjura President. Eh, l-isforzi tijak kienu jħetajab ħafna, naprezza, Sinjura President, onorevoli membri tal-Parlament Ewropew. Aħna kuntenti ħafna li l-Parlament Ewropew qed jagħmel dan l-eżerċizzju Eh, fuq din il-proposta, fuq il-recast u napprezza l-interventi ta' Sinjura Legrip, rapporter u l-kontributi l-oħra mill-Shadow Rapporters l-oħra. L-ewwel nixtieq nibda billi ngħid illi aħna eh, ambizjużi, qed inżommu l-ambizjużi u l-impenn illi kellna biex eh, dan il-kodiċi doganali eh, iseħħa b'mod veloċi. Din mhijiex xi proposta ġdida, dina xħit mill-ġdid tal-proposta rikast u kifet tiġa u anka kif qalu l-kollegi f'Apri li ma jinħanerġa nirrepeti, l-ewwel raġuni u anka tiġa smajt wieħed mill bembri hija illi aħna rridu nqisu is-sitwazzjoni reali fl-Ewropa u hemm ukoll eh, diffikultà u rridu naraw ukoll ir-riżorsi li għandhom l-istati membri u kemm jistgħu jużaw minnhom dawn ir-riżorsi u dan fil-fatt huwa limitu nixtieq mbagħad ngħid li nirringrazzja l-apprezzament tiegħek tal-allinjament ma' trattat tal-Lisbona dan huwa eżerċizzju importanti huwa impenn politiku min-naħa tal-Kummissjoni li dan iseħħ sal-aħħar tal-2014 l-allinjament kienet inċentiva kbira għalina biex namlu din ir-rikast b'mod veloċi għax bekk nkunu nistaw anka nisfurza u namlu pressjoni biex l-implementazzjoni issir fl-2013 ma jekk namlu dan ikonna niblu l-affarijiet fl-2014 għalhekk dan ma kienx se jkun mod tajjeb kif wieħed jaħdem effettiv. Barra minnek eh, kien hemm il-ħtieġa ta' kjarifika fuq ċertu punti legali għalhekk Kenna wkoll indahlu ċertu eh, kjarifika teknika li għanda xjaqsam mal-clearance eh, ċentrali u anka li għanda xtaqsam mal-ħazna temporanja u għawnek eh, kolli nammetti li maħna ma prezzajniex diffikultajiet li kienem anka ma di mal-proposta oriġinali li għaddit fl-2008 din ir wkoll. u eh, koll Iġifiri, għawnek għet nitkelmu fuq allinjament għallinjament eh, ma trattat tal-Lisbona. Nixtieq ngħid ukoll illi l-atti ta' delegati u dak ta' implementazzjoni. Hemm ħafna diskussjoni dwar dan u kien hemm anke xi suġġerimenti. Iddiskutejnijom ukoll fil-gruppi ta' ħidma tal-Kunsill u il-kollegi mill-grupp ta' ħidma doganali qegħdin anka hawnhekk. Eh, iddiskutejna wkoll mad diretturi ġenerali u dan diskutajnijom, ċe affarijiet diskutajnijom ftit ġranet ilu l-affarijiet kienu importanti, ħafna kustanijiet importanti. Il-proposta tagħna qed tipprova tifhem tajjeb l-artiklu 290 u 291 fuq il-funzjoni tal-Unjoni Ewropea. Dan huwa wkoll il-punt ta' tluq tagħna. Imbagħad punt ieħor huwa dwar il-ftejjemiet bilaterali skużami, trilaterali mal il-fremit trilaterali ġivir bejn it-tlet istituzzjonijiet u l-interpretazzjoni ta' daw l-artikli barra minn hekk għandna l-proċeduri interni tal-Kommissjoni. Li qed proponu huwa dak li aħna qed nifmu l-aħjar ta' kif għandna ninterpretaw l-affarijiet. Pero aħna dejjem miftuħa għal aktar kjarifika u anka għal aktar diskussjoni aħna minna mill-aħjar li stajna jista' jkun ukoll li però żball interpretajna ħażin ċertu eh, eh, intenzjonijiet tal-leġislatur ma naħsbux illi dan seħ, pero aħna dejjem lesti illi niddiskutu u nisimaw l-argumenti ta'kom. F'taksud aħna ma nistawx nejdu li ħanamlu dan u daka Eh, Waħidna ovvjament diskussjoniet diskussjonijiet li jridu jsibu li jridu jsiru fuq livell politiku oli. Imma aħna dejjem kif qed miftuħin biex niċċaraw il-punti u biex niddiskuti niddiskutu aktar. Naqbel il-li d-dowmin mhijiex mhux xi ħaġa tajba u il-domin żgur mhux qed iseħħ però minħabba xinu qasta ambizzjoni min-naħa tal-Kummissjoni kultant ġejna kritikati li aħna maħniex ambizzjużi biżejjed li aħna noħorġu bi eh, eh, proposti u nippruvaw anke aħna eh, ngħidu kemm għandhom isiru veloċi l-affarijiet imma wara kollox fl-aħħar mill-aħħar l-affarijiet jaqgħu fidejn l-istati membri Aħna wkoll provajna nbidlu l-metodu ta' ħidma u niddiskutu dan mal-leġislaturi, mal-Kunsill u mal-Parlament eh, biex jaċċettaw eh, il-proposti bil-bidliet jew mingħajrhom u mbagħad wara aħna nagħmlu il-mappa biex ngħidlek ta' l-passi x'għandhom ikunu aħna biddinna il-metodu ta' xogħol tagħna naħdmu eh, business model id detaljata ħafna eh, eh, dan biex ngħidlek huwa speċi tal-laqam, aħna nipprovaw niddiskrivu fid-dettall x'qed isir minn qed jagħmlu, x'numa d-dati involuti u kif jaħdem il-proċess kollu il-kollega tiegħi hawnhekk li huwa il-kap tal-Unjoni. Eh, jaf kif jaħdmu dawn il-proċessi doganali, il-ġestjoni doganali, allura huwa jista u fil fatak jagħmel jgħidilna eh, eh, illi aħna għamilna liġi u dan iwassal għal proċess. Imissa trid turina inti kif jaħdem dan il-proċess, min ħajħadmu dan il-proċess. Iġifieri jiena ċert illi din id-darba ħajr nexxinna nevitaw il- uh, l-izbalji li saru fil-passat meta aħna dottajna leġizlazzjoni b'mod veloċi u wara għamilna xi sentejn ippruvaw nifmu kif se taħdem il-proposta, l-implementazzjoni. Din id-darba l-affarijiet huma differenti. Minnaħa teknika aħna ċerti li dak li qegħdin eh, niproponu Eh, eh, ħaj jaħdmu l-affarijiet fil-prattika. Issa dwar il-timetable għanna l-24 ta' ġunju tal-2013 di data ta' skadenza din edha fil-leġizlazzjoni li l-MCC titħol mux aktar tard minn din id-data li semmejt. Aħna għamilna dispozizjoni ta' implementazzjoni palissa dawn huma ifriżati u għalek nafu kif għandhom jaħdmu. Sa'dan it-tan però l-affarijiet tant qed jinbidlu illi aħna ma stajniex niproponi għall-Istati membri biex eh, jivvutaw fuq il-dispożizzjonijiet ta' implementazzjoni taħt il-komitoloġija kif kienet qabel għalhekk aħna eh, din ir-rikas tal-modernizzazzjoni tal-kodiċi doganali issa ħajkonna namluwa sa data ta' skadenza tal-14 ta' ġinu tal-2014. Jekk ma namlux dan ħanispiċċaw jew eh, Eh, li konna sistema doganali illi ma nafux naplikawa jew li ma jkonna xejn din is-sistema doganali għalhekk ħammorru għall-2014 u mbagħad fil-proposti li qed isiru mill-Kommissjoni hemm ukoll data ta' skadenza aħħarija tal-2020. Ma jfissirx aħna ħanistennew biex nagħmlu kollox sa din id-data aħħarija. Aħna iddeterminati li ċertu proċessi, ċertu eh, Eh, sistemi dettaljati teknoloġiċi eh, eh, illi ikunu l ħafna qabel. Nisperaw illi il-sistema bażika tkun operattiva sal-2016 u jew l-2017. Iġifiri mhux il-botwis meta wieħed iqis il-limiti preżenti fil-Kummissjoni u fl-Istati membri u meta nqisu ukoll il-rizorsi disponibli Eh, dwar din id-data ta' skadenza hemm ukoll in-negozji, in-negozji jridu jinvestu u mhux in-negozji kollha fl-Ewropa qegħdin fil-pożizzjoni bħalissa li jistgħu jinvestu hemm xi ħut iva u xi ħut le. U aħna rridu nħarsu biss mhux lejn l-ispejjeż tagħna u tal-amministrazzjonijiet tal-istati membri manka tan-negozji. Jiġifieri f'din is-sitwazzjoni diffiċli aħna qed nippruvaw insibu l-aħjar soluzzjoni possibbli. Nafu illi eh, l-affarijiet jistaw isiru aktar veloċi imma taħt is-sitwazzjoni preżenti Eh, naħseb l-affarijiet qed eh, jimxu tajjeb bħalissa nixi nisħa illi u ngħid eh, illi aħna għadna qed inżommu l-impenji tagħna kollha l-ambizzjoni tagħna u qegħdin naħdmu e, u ħanibqgħu naħdmu fl-interess tal-Unjoni Ewropea. Grazzi lill rappreżentant tal-Kummissjoni għal kummenti tiegħu u issa ngħaddi il-mikrofonu lill-Onorevoli Grip biex e, tala is-sitwazzjoni e, tala id-diskussjoni. Grazzi ħafna. Grazzi, Signora President Lunet. Grazzi l-kollegi kollha li qegħdinaw illum u kif ukoll il-shadow rapporteurs, kif ukoll il-Kummissjoni jiena naħseb li l-kummenti tagħkom kienu kostruttivi ħafna u speċifiċi ħafna. Għalhekk dan kien skambju ta' opinjonijiet tajjeb ħafna jiena ħat nota ta' tħassib kollu kif ukoll tal-kummenti li saru. Kif ukoll ħadd nota tal-pożizzjoni pożittiva fuq il komment li għamilt jiena. Għalek il-seduta eh, kienet verament produttiva, grazzi ħafna l-Shadow Rapporters għal-kummenti eh, pozittivi. Grazzi wkoll dwar it-taħassib li semmejtu fuq l-iskadenzi għall-kalendarju għaliex dan ħasseb mod signifikattiv li xirt kollegi. Kif ukoll grazzi għal kummenti speċifiċi dwar l-implementazzjoni ta' dispozizjonijiet elettroniċi kif ukoll sistemi elettroniċi li rridu jiġu implementati mill autoritajiet ta' dwana nazzjonali. U naqbel li Iva rridu noqogħdu naqra attenti, rridu nkunu naqra kawti sabiex nassiguraw li nistaw eh, nitolbu li jkun hemm miżuri realistiċi. Irridu noqogħdu attenti fuq dan. Rinnodu attenti wkoll li nibatu messaġġ ċaru b'saħħtu kemm lill istati membri kif koll il-Kunsill. Nista' nifhem ukoll il-kummenti li saru minn Shadow Rapporters fuq iqsim bejn l-atti delegati u l-atti ta' implementazzjoni, ovvjament din hija xi ħaġa li naqsmuha li aħna wkoll naqblu magħha. Messaċ ieħor li wasal huwa li l-gruppi kollha għandhom xewqa kbira li jibatu messaġġ qawwi ambizzjużu politiku li jiġi mismuħ mill-istituzzjonijiet l-oħra kif ukoll mingħand l-istati membri. Tqajmu xi mistoqsijiet leġittimi Xiftit minnhom kienu speċifiċi għall-istati membri, iżda rridu realistiċi hawnhekk. Irridu naraw eżattament ċet jiġri fil-post mm, mal-operaturi. Iżda jiena naħseb li huwa importanti wkoll li aħna naħdmu flimkien sabiex noħorġu b'messaġġ ċar fuq is-simplifikazzjoni u l-effettività li qed nippruvaw nilħqu għal din l-Unjoni tad Doganali. li tkun anka aktar effettiva operattiva. Nixtieq nirringrazzja wkoll il-Kummissjoni li għal darboħra ippruvat twitti tri għawek ħadet nota tal-lezzjoniet li forsi tal-limna mill-izbalji tagħna fil-passat U jina naħseb li ċertament ħanaħdmu fl-imkien b'mod tajjeb mal-Kummissjoni diġa għanna opinjonijiet eh, li mixi fl-istess direzzjoni għalhekk jina naħseb li diskussjonijiet tagħna verament ħajrendu l-frott. Kif inkomplu d-diskussjonijiet tagħna. Għalhekk nittama li fil-ġejjini mhux ħajkonna ħafna ostakli, dan huwa suġġett li verament huwa importanti. Għalek, jina kontenta ħafna li jissa, għar smajt il-kommenti ta'kom, għandi l-opportunità għal nisma eh, nħares li din faktar dettal. Mela grazzi l-rapporter għal-kommenti taħħa ħanala id-diskussjoni issa għal xi punti prattiċi. Il-prezentazzjoni, il-proposta mill-Kummissjoni saret diġa f'April, U la bot tar-rapport se jintbat li tradutturi sal-20 ta' Awwissu u l-konsiderazzjoni ta' abbozz tar-rapport se jsir fit-18 ta' Settembru kif ukoll skadenza għall-emendi huwa 16 ta' Ottubru. Imbagħad il-konsiderazzjoni tal-emendi se ssir fil-5 ta' Novembru u il-konsiderazzjoni tal-kompromessi ħajsir fit-28 ta' Novembru. Umbat il-rapport għara fil-imkom fil-29 eh, novembru. U il-plenarja hija kalkulata l-ħassir f'April tal-2013. Mela, aħna għanamlu l-votazzjonijiet tagħna. Anzi, ħana dak li għandu x'jaqsam mal-riformulazzjoni tal- uh, l-Unjoni Doganali. Aħna jkun għal votazzjonijiet fl-10, imma qabel dan qiegħed niqfu għal pawża qasira. Grazzi.

għandek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 Uh, so, good morning, everybody. Um, can, we, um, can we move on to the vote? I think everybody's ready. Uh, if you have voting cards. Mela l-odda tajba li kullħat id-dok il-karti tal-votazzjoni ma'kom din tkun eh, ta' għajnuna mu miex essenzjali dependi eh, minn dawk il votazzjoni li jiġu verament viċin. Issa l ewel net nixtieq ringrazzja l-ewwel Eh, viċi President tiegħi tal-fetħet il-laqa fismi. Għaliex jien kont flimkien ma' żewġ membri oħra ta' dan il-kumitat, aħna konna mal-delegazzjoni Ġappuniża tal-ħodu u issa Eh, tiġi hemm il-president tagħha l-ex prim ministru tal-Ġappun kien hemm ċertu eh, punti interessanti fosthom ftehim ta' kummerċ ħieles bej il-Ġappun u l-Unjoni Ewropea u jiena ħan mullura għal din il-laqa wara. Jiġifieri skużawni jekk eh, ma stajtx inkun hawn dal-għodu. Xaqt nirrapporta wkoll fuq l-istat attwali ta' ċertu files, ċertu dossiers. Jiena ma nafx jekk komx x'mod formali, li aħna fil-fatt il-ħakna ftejjin fuq il-rapport ta' sur Bilen u sur u l-proposta tiegħu fuq il-sistema ta' informazzjoni ta' suq intern u issa irċivejna l-konferma sħiħa dwar dan minn il-presidenza. U din hija xi ħaġa ħatmur quddiem il-plenarja għal votazzjoni ta' konferma, l vota konferma. U nixtieq nirringrazzjakom għax irnexxinna niksbu riżultat tajjeb fuq dan. Tini il birra prezentajna offerta fuq l-standardizzazzjoni li aħna fiduċużi li il-Kunsill ħajaċċetta. U ma maċċettawix formalment fl-aħħar mill-aħħar, iżda naħseb li għandna offerta tajba ħafna sabiex nikkonfermaw il-pożizzjoni tal-Parlamentu dan il-Kumitat, ġviri din hija xi ħaġa li għaddejja bħalissa u qed li sal ġima inkunu ikonna l konferma u l-konferma formali mbagħad il-ġimgħa diħla, dieħla ma xtaqt nissimpliċiment ninfurmakom li konna edin namlu progress sostanzjali fuq dawn il-negozjati. Ovvjament il-proposta aħħarija ħat iġi lura għandkom u l-Parlament qabel ma jkun hemm il-votazzjoni. Mela dik kien sempliċement informazzjoni biex naġġornakom. Issa, naddu għal-votazzjoni għandna żewġ punti fuq l-lista tagħna llum. L-ewwel, Sinjura Kanjeti. Fuq l-infrastruttura trans-Ewropea fuq l-enerġija, xtaqtaj ħaġa qabel ma nivvotaw, Sinjura Kalnieti. Nistaw naddu għal-votazzjoni mill-ewel? Tajb, wis, grazzi. Mela, nibdew nivvotaw fuq dan il-rapport ta' Sinjura Kalnieti. Mela, l-emenda ta' kompromess numru wieħed, dak favur, dak kontra, jider li għaddit, moċċar. Mela, issa naddu għall-emenda 19, Mr. Kupaskis. Dawk favur, dak kontra, mela, di għaddit ukoll, moċċar. Issa naddu issa l-artiklu 4, paragrafu 2, eh, emenda 20, Is-Sur Schmidt. Dawk favur kontra astenzjonijiet għaddit, Issa naddu għall-emenda 23 u kol ta' Sur Schmidt. Dawk favur kontra għaddit. Mela, emenda 22 taqqa, emenda 3 tirata, emenda 24 mir-rapporter dawk favur kontra għaddiet. Emenda 4 taqa, għantiġir tirata, emenda 25 favur kontra ta' kaddit, emenda 5 rapport rapporter favur kontra, astenzjonijiet għaddit, emenda 6 tar rapporter favur kontra, emendi għaddit, mela. Mela. Niftaħ il-votazzjoni fuq emenda 27.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 Astenzjonijiet? Għaddit. Naddu għall-emenda 8 ta' rapporter, dak favur, kontra, astenzjonijiet, di għaddit ukoll. Emenda 30 għall annis favur, kontra, astenzjonijiet, għaddit. Emenda 31, dak favur, kontra, astenzjonijiet, għaddit. Emenda 32, favur, kontra, astenzjonijiet, għaddit. Emenda 11 favur kontra astensjonijiet għaddiet. Emenda 12 dawk favur kontra maddiċ. Emenda 13 favur kontra astensjonijiet għaddiet. Emenda 14 favur kontra astensjonijiet għaddiet. Emenda 15 favur kontra astensjonijiet maddiċ. Men daħ 16. Votazzjoni miftuħa. Emenda 16. The vote is closed. Votazzjoni maluqa. Mela di maddiċ b'17 il-vot kontra 14. Mela, emenda wieħed dak favur kontra di għaddit, Menda 17 u rridu nżidu qed taraw il-lingwaġġ ħanżidu u di għaddit ukoll. Issa niftaħ il-votazzjoni elettronikament fuq ir-rapport kollu kemmu. Votazzjoni miftuħa. The vote is closed. Votazzjoni magħluqa. U għaddit 26 favur, 2 kontra, 4 stensjonijiet. Proset, eh, Signora Kanjete jina ċert li ħadd tiddefendi l-pożizzjoni tagħna fil-Kumitat tal-Industrija. Grazzi. Grazzi. Issa ngħaddu għal-mozzjoni tal rezoluzzjoni tal-att suq wahdini il-passi li jmissat kabbir. Palma tafu dinja rezoluzzjoni tal-Kumitat biex taddi qoddim il-plenarja ġimata oħra. Hemm numru ta' emendi ta' kompromess għalhekk noqogħdu naqra attenti u għab bil-mod il-mod. Narek nistgħux nimxu quddiem. L-ewwel net it-titlu. Emenda wieħed mill-SND. Votazzjoni miftuħa. The vote is closed. Uh, Votazzjoni magħluqa, mela di maddiċ. Menda tnejn dawk favur. Kontra, għaddiet. Menda tlieta, favur. Kontra, għaddiet. Menda erba. Favur? Kontra? Għaddit. Menda ħamsa. Favur? Kontra? Għaddit. Menda sitta. Votazzjoni miftuħa. Menda sitta. Votazzjoni maluqa. U di maddiċ. Menda seba. Tal-SND. Votazzjoni miftuħa. Kuħat t vota? Vota sir maluqa. Di u kol maddiċ. Menda minja mill pipi, mill pepe. Dawk favur, dawk kontra. Għaddit. Menda disa? dinja kompatibli ma' t-minja favur, kontra. Għaddit. Da 10, favur, Kontra? Għaddit. Menda 10, favur? Kontra? Għaddit. Mela, da' 12 taqa. Issa, emenda 13 u għaw emenda orali tistaw taraw għamek fin dokumenti ta'kom. Votazzjoni għam miftuħa fuq emenda 13. Votazzjoni maluqa? U di għaddit. Mela, emenda 13 taqa. Emenda 14, favur. Kontra, għaddiet. Emenda 15, għal darboħra b'emenda orali. Għaddiet. Emenda 15 u 16 ġur tirati, emenda 17. Dak favur kontra, għaddiet. Emenda 18, dak favur, kontra, għaddiet. Emenda 19, favur, kontra, għaddiet da 20. Votazzjoni miftuħa għawek. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Għalek jgħan nifutaw fuq emenda 21. Favur? Le, mela, emenda 21 Saqa Issa, paragrafu 4, menda 22, b'emenda bil-fom. Emenda 22 rtirata, emenda 23 hija kompatibbli ma' 22, dak favur kontra għaddiet. Issa, emenda ta' kompromess numru 1 favur kontra għaddiet. Issa naddu għall-emenda 26 favur kontra maddiċ. 27 u 28 ġew irtirati, 29. Favur? Kontra? Għaddiet. Emenda 30. Jekk din tiġi adottata ħad titpoġġa qabel paragrafu 7 dawk favur. Kontra? Għaddiet. Menda 31 irġiet irtirata, menda 32 em, bidla hemmhekk dawk favur kontra għaddiet. Menda 33 favur kontra għaddiet. Emenda 30 b'emenda orali, dak favur kontra għaddiet. Emenda 4 u emenda 25 favur, mela, niftħu il-votazzjoni fuq 35. Nal votazzjoni għaddit. L-emenda 34 ġiet irtirata issa 36 favur kontra għaddit. 37 blemend orali, dak favur, kontra, għaddiet. Menda 39 favur, kontra, għaddiet. Menda 40 favur, kontra, għaddiet. 41 blemend orali, votazzjoni miftuħa. Anzi, surdjon. Grazzi, Sur President. Palma ħabbarna li segretarjat nishtiqu nipproponu emenda orali sabiex impoġġu il-kelma il-klim EU qabel leġizlazzjoni f'dan il-paragrafu. Ġifiri, nassiguraw li nfemu li għedin nitkelmu fuq leġizlazzjoni tal-Unjoni Ewropea. Ġifiri, um, disproportionate EU legislation. Tajb waħda, naħseb nistaw naċċettaw din l-emenda orali? Mela, ejja nivvotaw Votazzjoni elettronika. Votazzjoni miftuħa fuq emenda 41 b'din l-emenda orali. Votazzjoni miftuħa? Votazzjoni maluqa? U di għaddit. Xtaqt infakkar, kontet nfakkar l-Viċi President biex tivvota wkoll. Mela naddu għal-emenda 42 favur? Anzi, nejn niftu votazzjoni fuq 42. Votazzjoni miftuħa. Man votazzjoni maluqa? Għaddit. 43 u 44 u ma identiċi favur? Votazzjoni miftuħa fuq l-emendi 43 u 44. Waħda mill-SND, waħda mill-PPE. Anzi, 44 ġiet irtirata 43 biss, votazzjoni magħluqa. U di taqa. Mela l-emenda ta' kompromess numru 2 dawk favur. Kontra? Għaddit? Issa naddu għal numru ta' paragrafi oħra, emenda 47. Favur, kontra? Maddiċ? Mender 48. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Issa naddu għal-emenda 49. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Kuħat jimxi il mod dal-ħodu. Diju kol ma diċ. Menda 50. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. 18 il-vot kontra 15 il-vot, emenda 51 issa, dawk favur, dawk kontra, għaddiet. Minn daħat 52, U votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. 53. Dawk favur, dawk kontra, għaddit. Menda 54 favur, kontra, għaddit. Menda 55, votazzjoni miftuħa 55. Votazzjoni magħluqa. Din ma tiċ stajtu għamiltu differenza kif dik il-persuna votat. Issa, emenda 56. Favur, anzi, ejja niftu l-votazzjoni. Votazzjoni miftuħa fuq 56. Tajfis, votazzjoni maluqa, ma diċ għal-vot wieħed. Iġbiri dik il dik il dak il-vot wieħed ta' jagħmel differenza. Issa emenda 57. Kenna riżultati differenti kull darba. Mela, emenda 57 il-votazzjoni miftuħa. U l-votazzjoni il-vot tiegħek jagħmel differenza. Votazzjoni magħluqa? M'għaddix. Emenda 58. Votazzjoni miftuħa fuq emenda 58. <laughs> Pari xew xinis għax 30 votazzjoni bissaw. Mela votazzjoni maluqa. Maddiċ. Jek tistaw taġlu naqra ma xorta naħseb li ma kienieċ ħatad, għax differenza jeżiet minn tlita. Mela, emenda 59 issa. Votazzjoni miftuħa fuq 59. Iddu mux. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Emenda 60. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Asp. Issa menda 61 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma bdiċ vot wieħed. Emenda 62. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma bdiċ. Emenda 63. Dak favur? Dak kontra? Għaddit. Issa. Paġna li mis, emenda 64, votazzjoni miftuħa fuq l-emenda 64. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Mela, La darba l-emenda ta' kompromess nejġi ta' adottata 65 jataqa. Issa. Emenda ta' kompromess li ta' favur kontra u di Issa naddu għan sebajn tal-PPE. Dawk favur kontra għaddit. Issa emenda 69 ta' taħt sebajn, issa 71. Dak favur kontra għaddit. 72 Mm, hija koperta minn 35 Mela, dat kompromess numru 4, dak favur. Kontra, għaddiet. Emenda ta' kompromess 5, dak favur, kontra, għaddiet. Issa, emenda 77 b'emenda orali, dak favur, kontra, Għaddit. Minn 78 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa? Maddiċ. Menda 79 bl-emenda orali, dak favur, dak kontra, għaddit. Menda 80 tal-alde, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa? Għaddit. Mbaħt, emenda 81 tal parti taħodor. votazzjoni miftuħa. Anzi, le, dawk favur, dawk kontra. Għaddit. 83 issa. Votazzjoni miftuħa? Votazzjoni magħluqa. Maddiċ. 84 taqa, 85 favur, kontra għaddit. 86 ġitir tirata, 87 millikon, favur, kontra, maddiċ. Emenda 88 dok favur, kontra, maddiċ. Issa fuq il-paragrafu 30 fit-tekst oriġinali kienaw votazzjoni maqsuma mitluba mill-SND. Mela, l-ewwel parti, dawk favur. L-ewwel parti, favur. Kontra? Għaddiet. Issa l-parti t-tini parti, favur. Kontra? U koll għaddiet. Umbat 89 ġiet irtirata, Sa nistgħu nivvotaw fuq il-mozzjoni kollha kemm min namlu votazzjoni elettronika ħjarek. Ġumozzjoni hija miftuħa għal votazzjoni. The vote is closed. Votazzjoni maluqa. Mela, hemm 20 favur l-ebda vot kontra 13 astenzjoni. Grazzi ħafna l-ħidma li għamiltu. Din ovvjament ħatkun miftuħa mbagħad għall gruppi politiċi għall-elementi il qudiem iżda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 just would like to announce you that uh, Xtaqt nħabbrilkom li ser inkomplu dal-waqt iżda bħalissa m'għandniex ir rapporter Rochefort uh, magħna għal program konsumaturi għal periodu 2014-2020 huwa l-punt li jmiss fuq l agenda tagħna. Couple of minutes and we'll see if we can get the rapporteur on, on place or change the uh, order of the items on the list. Bekk nkun nistgħu nsegwu l-ordni tal-aġenda tagħna e kif hemm fuq il-lista. Now I would like to call the meeting in order when we have... Uh, uh, Nerġaw inkomplu l-laqa tagħna ġala darba jkun rapporter tal eh, tal-ewwel punt tar-rapport li jmiss preżenti stennejnih il-punt li jmiss fuq l-aġenda lek huwa l-programm konsumaturi grazzi tal-paċenzja li stennejtu biex nibdew u l-punt fuq l-aġenda tagħna issa huwa l-punt numru 15 il-programm konsumaturi għal perjodu 2014-2020. Niftaħ id diskussjoni u nixtieq ngħaddi l-mikrofonu l-ewwel lir-rapporter l-Onorevoli Rochefort biex bekk jippreżenta la bosta rapport tiegħu u mbagħad nitlob li shadow rapporteurs biex jikkummentaw. Grazzi. L-Onorevoli Rochefort, jekk jogħġbok. Merci, merci Madame la Presidente. Grazzi, Signora President. ħankomplu niddiskutu il-programm tal-konsumaturi u għalhekk qabel xejn nixtieq nirringrazzja l-kollegi kollha nirterpreta l-sem tagħhom bħala appoġġ ġenerali u speċjalment bl-approċċ li nieħu dan it-test jiena sodisfatt minn dan l-appoġġ. Nirringrazzjahom għal darb oħra. Dan it-test għal darboħra huwa programm finanzjarju u għalhekk teknikament irridu nkunu konsistenti ferm bejn l-artikoli u l-annessi u għalhekk hemm ħafna emendi. Uħud minnhom huma addizzjonali iżda għandna bżonnhom biex bekk it-test ikun wieħed sod u b'saħħtu. Il-kumitati tal-opinjoni huma ġuri u tal-Kumitat tal-Budget li ser jivvotaw fuq l-opinjonijiet tagħhom dal-għodu stess u għalhekk ser nażaminaw l-opinjonijiet tagħhom dal-waqt. L-aġenda tal-konsumatur ġiet ippubblikata nhar 22 ta' Mejju u għalhekk aħna mħasbin dwar l-interpretazzjoni tal-iskeda tagħhom ta' ħin. Diġa tkellimna dwar l-istrateġija għall-agenda li hija konformi mal-programm. Punt wieħed marbut mal- mandat tal-Kummissjoni probabbilment iżda l-aġenda edha timmira lejn is-sena 2014 bħala punt ta' tluq. Issa nixtieq nispjega l-emendi li tresquli. Nibda L-ewwel nett blemendi b'mod ġenerali studjajthom u analizzajthom kien hemm uħud li għajmu punti importanti u kostruttivi u għalhekk jiena sodisfatt. L-emenda 77 mod partikolari biex inżidu l protezzjoni tal-konsumatur speċjalment fit transazzjonijiet transkonfinali u tirreferi koll għall-odot kollha disponibbli għall konsumaturi biex bekk inkunu konsistenti. Naħseb li dan huwa importanti ħafna. Nixtieq ukoll ngħid kemm naqbel ma' l-emenda 76 tal-Onorevoli Grek li hija importanti ħafna titkellem biex insibu bilanċ bejn l-austerità tal-budget minnaħa li l-istati membri qegħdin Eh, jaffaċċaw u l-ħtieġa li nappoġġaw tkabbir intelligenti, sostenibbli u inklusiv. Il-konsum L-appoċċ l konsum huwa importanti għal dan u m'hemm l-ebda konflitt mal-miżuri ta' austerità. Pala parti ta' tkabbir prattikament dan qed nisimgħu fid-dibattiti kollha bejn l-istituzzjonijiet illum il-ġurnata. Smajna l-argumenti x'inhuma l-punti ġodda li tqajmu wkoll sabiex nappoġġaw metodi armonizzati, miżuri apposta u ħafna kollegi infatti resqu emendi għal dan il-an. Nilqa l-emendi tal-PPE fuq l-infurzar ta' rekwiżiti għal indikaturi verifiki indikaturi ta' verifikar għal dan il-programm speċjalment fir-rigward il-limiti massimi għal supervizjoni ekstraġudizzjarja. 50 sa 75% hija rata proposta. Emenda 121 hija importanti ħafna titkellem dwar Eh, importanti li eh, del punti li għajmed din l-emenda naħseb li għalhekk issa rridu nifukaw aktar fuq x'dibattitu se nagħmlu. Forsi ħajkun hemm differenza fuq l-enfasi ta' ċertu emendi u l-indikaturi li tajtkom l-aħħar darba id-diskutajni fimko bl-emendi tiegħi stess li jiena ressat. Dan kollu għalhekk qed niddiskutuh xejn għadu stabilit. L-ewwel nett nixtieq niddiskuti magħkom fuq l-appoġġ finanzjarju għal programm tal-organizzazzjonijiet tal-konsumaturi. Emenda 97 u 116 mod partikolari. Dawn jikkonsidraw il-prospettivi biex nappoġġaw l-assoċjazzjonijiet u l-organizzazzjonijiet tal-konsumaturi mhux biss fuq il-livell tal-Unjoni iżda wkoll fiħdan eh, l-Union, ġifiri fuq il-livell ta' stati membri. Irridu niddiskutu dawn l-affarijiet u jiena naqbel li nappoġġaw l-organizzazzjonijiet tal-konsumaturi f'termini ġenerali. Iżda jiena nipproponi li l-kontribut finanzjarju u l-appoġġ finanzjarju għal ħidma ta' dawn l-operazzjonijiet, ta' dawn l-organizzazzjonijiet jaslu mill-organizzazzjonijiet tal-konsumaturi Ewropej. Neżita dwar li konna fondi diretti fuq livell azzjonijiet lokali u reġjonali mill-organizzazzjonijiet konsumaturi biex dan nagħmluh konna noħorġu fondi addizzjonali jfisser li jkollna naqtaw minn imkien ieħor. Tafu li dal-programm għandu budget baxx u dan jista' eh, kollu jħabbat wiċċu mal-prinċipju ta' sussidjarjetà li il-politika tal-konsumaturi hija bbażata ovvjament fuq politiki nazzjonali għalhekk iridu noqogħdu bajnejn. Nirridu naraw li ma' organizzazzjonijiet se nażlu għal fondi hemm ħafna organizzazzjonijiet bħal ma nafu u jekk kwalinkwa stat membru ma joqgħodx attentu jħallas bżejjed flejjes għall organizzazzjonijiet din hija kwistjoni oħra, għal diskussjoni oħra l-organizzazzjonijiet nazzjonali ma jfissirx li rridu nħalluhom bla appoġġ jew bla assistenza. Jiena favur li nippromovu t-taħriġ pereżempju. L-iskambju tal-esperjenzi kif ukoll li niżviluppaw l-IT mezzi ta' l-inċerdu l-informazzjoni, eccetera. xi kultant ikun hemm problemi lingwistiċi fi skambji bejn pajjiżi. Iżda xorta waħda jiena nappoġġa li, jkun hemm tisħiħ ta' dawn l-attivitajiet li ikunu attivitajiet loġistiċi, amministrattivi, iżda mhux nagħtu fondi diretti l-organizzazzjoni tal-konsumaturi. Se dan irridu niddibattuh għad, irridu naraw x'ser tajt il kummissjoni fuq dan. Iżda forsi hija xi ħaġa li rridu naqgħu naħsbu dwar. Punt ieħor li naraw moċċar fl-emendi hija jekk l-appoġġ finanzjarju dirett għandux imur għal entitajiet nazzjonali ta' rimedi biex ikun hemm l-ADR. U għalhekk importanti li ngħidu li fil-programm tal kummissjoni hemm il-kwistjoni propju tal-ADR li qed ġifiri l-alternate dispute eh, Resolution li eh, edha tiġi indirizzata hawnhekk toħloq isu ħabb fejn il-konsumaturi jistgħu jisibu l-informazzjoni li jeħtieġu u dik diġà qiegħda preżenti. Mbagħad fil-finanzjamenti diretti għall-ADR nazzjonali u għall-programmi marbuta magħhom hemm iktar minn 700 madwar l-Unjoni Ewropea probabbilment fil-futur se jkun hemm aktar. Aħna provajna nejnu lil dawn l-ADRs jitwaqfu fil-komitat u għalek ma naħsibx li program tal-konsumatur għandu jintuża biex jati fondi lil dawn l-ADR ADRs nazzjonali direttament. Jiena palmet qabel, meta kontat nitkellem dwar l-organizzazzjoni tal-konsumaturi, memx raġuni għala mannix nejnu nejnu lil dawn l-organizzazzjoni fi skambju tal-aqwa prassi, anke bejn dawn l-ednetajiet ta' ADR L-istess japplika f'dan il-każ irridu niffaċilitaw il-ħidma bejn xulxin iżda mhux li jkun hemm fondi diretti għall-attivitajiet tal-ADR. U dan provajt nisprimih permezz tal-emendi tiegħi li ma jaqblux ma' ċertu emendi oħrajn li tresquli. Importanti nisimgħu x'għandha xi tgħidilna l-Kummissjoni iżda kifet jekk aħna ser nieħdu flejjes biex waslu fondi diretti għall-ADR ikonna innaqru flejjes minn programmi oħrajn u ma nistax nara li huma dawn il-programmi minn fejn jistgħu jiġu dal-flus. Punt ieħor li xtaqt imqajjem f'din id-diskussjoni wara li tajt ħarsa lejn l-emendi hija l-kwistjoni tas-sur Trianta Filidis li qajjem il-kwistjoni tal-indikaturi dawn huma meħtieġa biex jiverifikaw li l programm jiġi implementat kif xira. Barra minn hekk neħtieġu indikaturi, stħarriġ u informazzjoni kollha li tasal mill-Istati membri. Dan ikun kollu evalwat mill-Kummissjoni. Is-Sur Trianta Filidis issuġġerixxa li meta l-indikaturi jiġu emendati Ġala darba huwa proċess ta' kull deċiżjoni u huwa kumpless u jihdinna ħafna ħin, probabbilment jihdinna sena, jekk nkunu rridu nibdlu indikatur naħseb li jkun proċess pjuttost kabrus, għalhekk nippreferi li l-Kummissjoni tkun tista' tagħmel dan permezz tal-atti delegati. Li ma jfissirx li ma nistgħux ikollna dialogu magħhom matul dan il-programm anke wara. Meta niġu mistoqsija biex nevalwaw il-programm. Iżda mbagħad ma nistax nappoġġa uħud mill-emendi ta' Sur Trijan ta' Filidis li jiena naħseb naħa l-oħra li radikament radikalment eh, jikritikaw l-ekonomija tas-suq li hija bbażata fuq l-ekonomija tagħna. Fuq l-emendi 87-88 jiena ma stajtx nappoġġhom tas-Sur Trijan ta' Filidis Dak kollu kważi li kelli xnajdilkom, President, kull madni kemet prattikament jorbot mal-fat li rridu naslu għal eh, mendi ta' kompromess fuq ċertu punti, per eżempju trasparenza, l-informazzjoni komparattiva, mezzi online jew inkella offline u jiena ċert li ser insibu kompromessi jew emendi ta' kompromess f'dan ir-rigward. Uħud mill-kollegi semmow il-kwistjoni ta' kuxxenza fost il-konsumaturi biex ikun hemm għażliet għaqlin u naħseb li hemmhekk nistgħu nagħmlu kompromessi wkoll. Fl-aħħar fuq l-organizzazzjonijiet tal-konsumaturi Jiena diskutejt dan fid-dettal u għal darba oħra jiena ċert li ser naslu għal bil. Naf li l konsumaturi vulnerabbli jridu jitqisu hawnhekk dejjem qegħdin f'moħħna anke jekk mhux dejjem interessanti li naraw x'inhuma ħtiġijiet tagħhom. Iżda m'għandniex ninsew min-naħa l-oħra lil dawn in-nies speċjalment fil-konsiderazzjoni tagħna ta' informazzjoni. Kemm fir rigward l-evalwazzjoni u l-valutazzjonijiet tal-programm naħseb li nistgħu naslu qabil ukoll. Fl-aħħar fuq il-vot tal-kumitat dan ser ikun fil-laqgħa imko tal-20 u 21 ta' Ġunju naħseb li dak iż-żmien ikun hemm kompromessi li nkunu wasalna lihom. U Jiena ċert li nkunu nistgħu naħdmu flimkien mal-Kummissjoni għaliex il-punt kollu ta' dan bħalma taf il-Kummissjoni huwa li nappoġġawha wara kollox. Xi kultant ikun hemm xi disgwidi, iżda l-importanti huwa li nappoġġaw l-isforzi tagħha biex timplementa dal-programm minkejja li sfortunatament il-budget huwa wieħed stret ħafna. President, grazzi rapporter Rashford għal prezentazzjoni tar rapport Issa naddi il-mikrofonu li shadow rapporters il-PPE l-ewwel is-sur Simon Buzutil. Thank you, Madam Chair, and thank you to the rapporteur. Grazzi, President, grazzi l-rapporter għal prezentazzjoni ċara u komprensiva tiegħu Signora President, ma kollegi oħrajn jiena restaq sensila ta' emendi għal dan ir rapport uħut minnhom semmow issa mir-rapporter u nixtieq nibda l-ewwel nett billi nirringrazzjah għal xogħol komprensiv tiegħu fuq dan id-dokument li inkluda li qis ukoll l-idejat tagħna anke qabel ma beda jfassal ir-rapport. Għal daqstant, xogħol ta' tħejja dettaljat bħal dan ma tantx ħallinna xogħol li naxxedew x'namlu. Iżda xorta waħda permezz tal-emendi tagħna suġġerejna modi kif aħna nistgħu ntejbu ir-rapport u nittamaw li namlu aħjar. Xi dajat li hemm fl-emendi tiegħi per pereżempju li nżidu l-viżibilità ta' eh, Your Europe bħala punt wahdini ta' kuntatt fost il-konsumaturi. Biex bekk ikonna punt ta' kuntatt waħdini sow rritu għinżommu nżommu eh, l-affarijiet iffukati, speċjalment fir rigward is-soluzzjonijiet taċ ċittadini tagħna. Naqbel mal-pożizzjoni tar-rapporter li siti ta' paraguni tal-prezzijiet jagħmlu l-konsumaturi aktar indipendenti, aktar marfa u aktar possibbli li għalihom li jqablu d dejta Importanti l kummissjoni tiżviluppa u timmonitora ehm, tejbel apposta għal dawn it-tip ta' siti, speċjalment f'dan il-qasam biex bekk ikun hemm linji gwida dan ħares lill konsumaturi minn kwilinkwa prassi qarrieqa jew inkella konfużjoni minn metodi differenti u paraguni differenti tal-prezzijiet. Apparti l-emendi li ressaqt, nixtieq nerġa' ndur lura għal u nasal konklużjoni għal punt li qajjimt fl-aħħar diskussjoni li kellna fuq dan ir-rapport. Kontrapprezentat fil-fatt mis-Sinjura Rojtova li tkellmet fismi dwar il Fondi, rilokazzjoni ta' fondi li ġiet proposta mill an numru 2 għall an numru 1. U bħalma qalet is-Sinjura Rojtova l ħardarba jina jiena ma rapporter dwar kif il-fondi għandhom jiġu allokati. Biex nagħmel taqsira, il rapporter qed jissuġġerixxi li naqsu l-allokazzjoni ta' fondi għal mira numru 2 biex jagħmel tajjeb għal minflok għal numru wieħed. Jiena nħoss li l-aqwa soluzzjoni forsi tkun li nabbandonaw l-idea li ninkludu allokazzjoni speċifiċi tal-budget fl-annes u bekk natu rridni fidejn il-Kummissjoni biex tagħmel l-allokazzjonijiet tal-fondi skont l-anijiet skont il-miri li aħna qegħdin niddefinixxu f'dan il-programm. Nixtieq nieqaf hawn. Iżda nispiċċa billi nirringrazzja l darboħra l rapporter u nħares il-qoddim għal aktar kooperazzjoni fid-dawl tal-vota ħari fuq dawn l-emendi. Grazzi. Thank you for your comments and uh, next out. Grazzi tal-kommenti issa l-Onorevoli Beres fisem l-SND. Jek joġbok. Grazzi ħafna. Nirringrazzjakom, nirringrazzja l-ħidma tassur Rayfor. Eh, grazzi tal-ħidma tiegħu biex itejjeb dan ir-rapport u aħna lkoll naqblu miegħu u eh, Rochefort u eh, fl-istess ħin jiena naqbel mal-koerenza teknika tiegħu. Iżda jiena nħoss li hija responsabilità tagħna li ntejbu għas-saldata ma aħna lkoll nafu li hemm innuqqasijiet qabel idħul fis-seħħ fis-suq intern u ma nistawx noqodu idejna fuq zaqna, irridu nimxu l-qoddim, irridu nimxu l-qoddim dak li fil-fattanna, għaliex aħna nafu li hemm xi elementi li sissa għadhom ma ġewx solvuti u li jistgħu jiġu solvuti jekk immexxu l-qoddim il-regolament. Aħna l-koll naqblu li huwa importanti li nkunu nafu kif nonfqu il-flus din tal-austerità intelligenti u tkabbir inklusiv għalhekk irridu niggarantixxu is-segurità sabiex inkunu nistgħu ntejbu din il-leġiżlazzjoni u nenfasizzaw eh, l-attenzjoni fuq eh, l-insolvu il-konflitti għaliex ħafna drabi il-konsumatur m'għandhomx aċċess għal dan. Għalhekk aħna rridu nassiguraw li kollhom eh, ċertu ammont li rridu ħarsu li mhumiex eżaġerati u nisperaw li fl-aħħar mill-aħħar dan mhux neċessari. U fl-emendi rridu naraw li l-enfasi hija fuq il-konsumaturi l-aktar vulnerabbli. Iżda jena nittama li nkunu nistaw niksbu pozizjoni komuni sabiex ikun nistaw nimxu djem għanna il-bżon li konna regolamentazzjoni aktar wisa li tsolvi dawk il-problemi li għaw u li kuħat jaf bijom aħna għajna ċerta li aħna flimkien nkunu nistaw nejnu tejbu dan il-rapport sabiex nkunu nistaw nimxu l-qoddim biex natu din is-sigurta u sabiex is-suq intern ikun jista' jimxu l-qoddim u jagħti garanziji l konsumaturi kollha għaliex fl-aħħar mill-aħħar aħna l-koll konsumaturi u għotenti, Grazzi. Vielen Dank. Äh, Grazie, Hafner. Ovvjament, rrit nibda biex nirringrazzja l rapporter aħna ma minna ebda emenda. Fil-fatt, aħna ħossu li rapporti huwa wieħed eċċellenti u għalhekk ma tantx hemm bżonn biex wieħed itejjeb ir-rapport. Imma nixi nikkummenta dwar dak li qal l-Onorevoli Buzuttil dwar l-ewwel għan u t tini għan, e, affarijiet li diskutejnihom l-aħħar darba u eh, qed nara li anka saret emenda f'din id-direzzjoni. Aħna nistgħu naqblu illi nippruvaw inneħħu l-emendi finanzjarji biex nagħtu il-flessibilità l kummissjoni flessibilità li għandha bżonn minħabba l-restrizzjoni li hemm fir rizorsi imma dan ifisser li kulħadd irid jissikka ċontorin il-rapporter għandu raġu meta jgħid li dawn il-proposti li huma appoġġjati mill-shadows kollha eh, ma mhux qed iħallu l-ebda flessibilità lill-Kummissjoni, anzi ħaj ġaluna fuq aktar flus milli huwa disponibbli għalhekk naħseb li iva wasanna illi eh, namlu kompromess biex inkopru dak kollu li għandu jsir biex ikun hemm konsistenza fl-fil-fondi għax bħalissa hemm nuqqas ta' eh, ta' ta' mm, koerenza. E, Mbatt naqbel ma dak illi e, ntqal fuq il-websites fil-fat min anka kommenta illi il-manipolazzjoni tan negozju anka azzjonijiet arriqa fuq Uh, l-internet u għalek rridu noqdu għattentu u naraw eżattament fejn hemm dawn is-siti li jistgħu jħolqu problemi problematiċi. Grazzi ħafna sasmajna li rapporters kollha li huma prezenti hawnhekk u għalhekk nixtieq niftaħ id-diskussjoni eh, fil-Kamra l-membri oħra li jixtiequ jagħmlu l-interventi tagħhom. L-ewwel għandna l-Onorevoli Tarabella. Grazzi ħafna, President. nixtieq nibda billi ngħid illi minn meta ġie publikat il-programm il-Kummissjoni wkoll publika aġenda tal-konsumatur biex is saxħa itkabbir u l-fiduċja u hemm anke din ir-roadmap għal politika tal-konsumatur ġvera għandha l-katalogu ta' affarijiet eh, tajbin eh, u għalhekk aħna naqblu ma' eh, dak li għandna dimna l-kemm ukoll l-emendi illi għandna qudiemna u anke l-aspetti tal-budget illi imsemmija il-Komissjoni qalet li m'għandniex biżejjed flus fil-budget għalhekk irridu naraw kif għalieħu l-għanijiet li hawn imsemmija hawnhekk u rridu nħarsu lejn il-prijoritajiet u naraw eh, illi aħna bħala l-Parlament nagħmlu l-iskrutinju tagħna biex eh, l-affarijiet ma jiġrux bina dawn huma affarijiet il parlament jagħmel kull sena l-ewwel net hemm l marbut ma' riċerka tas-suq u il-monitoraġġ tal-suq tal-konsumatur fl-Unjoni Ewropea dawn huma studji fil-fat li jien għandi hawnhekk qudiemi. Xi 140 470 paġna hawnhekk illi semmi anka 51 suq 27 stat membru li jinkludu wkoll anka s-servizzi tal-funerali. Nixtieqkom hawnhekk tippruvaw issibu xi informazzjoni li ħatejna insolvu d-diffikultajiet tal konsumatuni vulnerabbli jew eh, eh, eh, kussjonijiet oħra. Jidher li pereżempju s su Malti tal-frott il-ħaxix mar tajjeb ħafna. Zguri, zguri li mannix għalfejn u nof u flejes kbar biex nagħmlu daw it-tip ta' studji u laqas li tkun kull sena. Umbat il-roadmap għal politika tal-konsumatur dan huwa pass il qoddim importanti ħafna u l-Komissjoni għaltina li il-titjib għal konsumatur fis-suq hija xi ħaġa vera, ehm, però ċertu kustjonijiet ukoll f'ċertu stati membri eh, eh, il-roadmap għaltinna per eżempju x'qed jiġri eh, fateni u f'Madrid u id-dolċetta illi tiswa xi 9 miljun euro Eh, u li falliet mid-dera, anka il-Kummissjoni qed tgħid li falliet jekk ħanna noqogħdu nżidu il-budget tal-konsumatur allura irridu eh, noqogħdu attenti kif issuġġeraw Soġġeri xaħati ħan naraw li il-flus li jitlum il-penali fuq il-reklamar ehm, għarri għandhom iġurri allokati biex bekk il-vitmi jgawdu il-fondi. il fondi Eh, ta' dawn il-prassi dubjuża ġifir il-flus eh, minn daw il-penali tejbu il-ħarsin tal-konsumatura assikuraw li l-liġi ċertata u li promovu l-izvilup tas soċjetà Dawn azzjonijiet ridu jiġu iffinanzjati u jagħtu lill-konsumatur u kol il-flus eh, neċessarju f'nofs lill-stati membri l-organizzazzjoni tqasbis għandhom il-fondi bażiċi u naħseb li waħda mis-suċċessi tal-organizzazzjoni tal-konsumatur Eh, juru illi l-inizjattivi li għandhom bżonn il-fondi tal-Unjoni eh, għamlu mm, promozzjoni ta' dawn iċ-ċentri tal-konsumatur. Għandna bżonn ukoll appoġġjaw il- organizzazzjonijiet reġjonali u lokali li huma aktar viċin ta' ċittadini ma naqbilx uh, fuq uh, eżattament, perfettament ma l-Onorevoli Rochefort fuq dan il-punt partikolari għax dawn iċ-ċentri reġjonali u lokali, organizzazzjonijiet uh, lokali fil-fatt jagħmlu dawn l-inizjattivi ta' taħriġ għal konsumaturi huma importanti ħafna u il-politika f'ħafna Stati membri malbuta mal-konsumaturja politika reġjonali u mhijiex eh, miżmuma mill-awtoritajiet ċentrali. il komissjoni eskludiet eh, dawn organizzazzjonijiet eh, bazi tal-Ewropa ta' 12 l-Istat membru u għalet illi organizzazzjoni waħda biss laħqet il-kriterji tagħha din hija xi ħaġa mhix aċċettabbli. Forsi l-Kummissjoni qed tgħid li anzi l-Kummissjoni tħobb tgħid li hemm id-distorzjoni tal-kompetizzjoni bħala konklużjoni naħseb li dan ir-rapport ħajjna biex nifukaw fuq eh, nifukaw tajjeb fuq eh, din il-politika tal-konsumatur u nużaw mod tajjeb ir-riżorsi ristretti li għandna. Ovvjament eh, il-konsumaturi vulnerabbli jkunu jistgħu jaraw illi minkejja l-problemi l-Unjoni qed tagħmel mill-aħjar li tista' biex ittejjeb il-ħajja tagħhom u hemm emendi li mixjin f'din id-direzzjoni fosthom dawk tiegħi. Barra minn dak li qed jiena ovvjament nappoġġja fuq livell in ġenerali il-rapport Eh, anka eh, Louis Grek u eh, Sirra Perez jaqblu ma ħafna minn dan il-rapport u għalek il-rapport għandu jkun ta' suċċess grazzi ħafna ma nafx għaw xie stati membri għaw jekk hawn membri oħra li jixtiequ jitkellmu jekk le, allura nerġa' indur lej il in, anzi indur lej rappreżentant tal-Komissjoni li huwa l-Sur Olivier Mikol. Grazie ħafna. Signora President. L-ewennet nixtieq nisħa fuq il-kooperazzjoni tajba li aħna mal-Parlament fuq dan il-programm minkejja numru ta' differenzi fuq uh, ftit punti. Nixtieq ukoll skuża ruhi. fisem il-direttur tagħna signora Majner, ma setix kun preżenti il lum U waħda mill-punti ewlenin li għandu nżomma f'moħna meta diskutu dan id-dokumenti għalli dan id-dokument mhuwiex wieħed politiku ma hija l-qafas finanzjarju u eh, l-flus lil min ħajnataw u kif. Il-dokument politiku u aġenda tal-konsumatur u reazzjoni tal-parlament għal għal eh, l-aġenda tal-konsumatura. Unek għanna azzjoni illi tirrikjedi il-finanzi. il il finanzi il-programm tagħna kif uh, saħqet is-Sinjura Rule huwa programm iddetaljat ħafna u hemm il-ħtieġa illi aħna nkunu flessibbli minħabba li qed inkopru seba snin u għalhekk nixtiequ nevitaw illi nitlu wisq fid-dettall f'ċertu emendi. Prinċipju fundamentali huwa u dan is-semma anka imma l-sur Rocherfor illi l-politika tal-konsumatur qed tikkumplementa l-azzjoni fuq livell nazzjonali mhux qed toħdi apposta posta jew tissostitwija u Huwa importanti ħafna illi inżommu dan il-prinċipju f'moħħna meta aħna inħarsu lejn um, l-organizzazzjonijiet nazzjonali tal-konsumatur jew inkella eh, dawn it-tipi ta' eh, korpi rridu nifukaw fuq azzjoni fejn hemm il-valur miżjud fejn l-azzjoni ma tistax isseħ fuq livell nazzjonali. Nixtieq nagħmel xi punti wkoll eh, dwar kummenti li tqajmu fl-aħħar diskussjoni u li huma relevanti anka issa il-fatt illi aħna maħniex favur u nopponu l-atti delegati għall-adozzjoni tal-programm annwali ta' ħidma. Din hija kwistjoni orizzontali li għandha tiġi eh, diskussa b'livell eh, aktar wiesa maħniex favur laqas li ninkludu Eh, eh, xi breakdowns fl-annes għanna naqsmu eh, dawn l-affarijiet fl-att illegali dak isir dan tifriża il-flessibilta ta' l-implementazzjoni matul is seba snin. l appoċ tagħna għali si jiġifieri ċentru tal-konsumatur Ewropew jiddependi fuq il-fondi illi jagħtu l-istati membri għal dan iċ-ċentru u dan aħna ma nistawx nipreveduħ minn seba' snin qabel l-istess għal pjattaformi oħra għanna eh, flu fondi biex inwaqfu din il-pjattaforma għambat imma hemm inqas flus biex eh, inħadmuha. Iġifiri ma nistawx eh, nifriżaw dawn il-fondi mingħajr il-flessibilità neċessarja fuq il-kustjoni oħra waħda speċifika l-appoġġ għall entitajiet nazzjonali ġifir organizzazzjonijiet fuq livell nazzjonali eh, fil-korp tal-ADR. L-evalwazzjoni tal-programmi tal-konsumatur u l-studji tal-impatt u diskussjonijiet u rowna illi aħna rridu nikkonċentraw fuq dawn l-organizzazzjonijiet li jkunu fuq livell Ewropew. U uh, aħna nistgħu nagħmlu nagħtu l-valur miżjud meta ngħinu biex jimbnow il-kapaċitajiet. U hemmhekk tista' taġixxi l-Unjoni Ewropea mhux fil-finanzjar dirett aħna ma nistawx nifinanzjawhom dawn il-organizzazzjonijiet reġjonali u lokali u għalhekk aħna ma nistax naċċettaw ċertu emendi il-109, il-130 u xi oħrajn. Dwar uh, il-korpi ta' l-entitajiet tal-ADR, eh, l-Onorevoli Rocherford għal li hemm aktar minn 700 minn daw u b'din uh, il-proposta ħajjiżdiedu daw u aħna żgur b'dan il-programma nistaw xnatu il-finanzjar dirett għal dawn il-korpi tal-ADRs jew inkella nappoġġaw l-organizzazzjonijiet tal-konsumatur li appoġġaw lil dawn l-ADRs. Aħna narfu il rwol ta' dawn l-organizzazzjonijiet tal-konsumatur, l-aġenda tal-konsumatur qed turina il-ħtieġa li narfu il rwol ta' dawn l-organizzazzjonijiet tal-konsumatur tal mhux biss fir-rigward tal-informazzjoni manka fit-tfassil tal-politika. Din qegħdin naħdmu fuqha imma mhux li nipprovdu il-finanzi diretti. Dwar il-websites tal- ta' paragun li fihom jistgħu jitqablu l-affarijiet aħna qegħdin nipprevedu li ħan il-linji ta' gwida ta' prassi tajba għal dawn it-tipi ta' eh, websites ġabdejn dan il-xol fis-summit tal-konsumaturi u mejqinu fejn aħna involvejna l-stakeholders biex jidentifikaw il-prassi tajba u id-definizzjonijiet. Imma ma naħsibx li għandha tkun il-kommissjoni li toqgħod tiffinanzja dawn it-tip ta' websites hemm tiġà eh, organizzazzjonijiet tal-konsumatur u entitajiet privati b'approċċi differenti li qegħdin jaħdmu fuq da aħna rridu biss nidentifikaw din il-prassi tajba. Issa, dwar l-iżvilupp ta' ċertifikazzjoni u l-monitoraġġ ta' din it-tikketta ta' ċertifikazzjoni għal dawn il-websites ukoll huwa pass eh, kbir għalina u ma nħossux li dan huwa il-post fejn il-programm tekniku finanzjarju aħna niproponu inizjattiva f'dan il-qasam, għana nikkonċentraw illi naħdmu mal daw kollha interessati għal eh, biex dawn jaħdmu fuq din il-website fejn jisiru l-paraguni tal-prezzijiet imma eh, l-aktar fuq il-prassi tajba f'dan ir-rigward issa fuq l-edukazzjoni hemm emenda l-emenda 100 fejn il-kelma edukazzjoni qed tinbidel consumer empowerment dan ma jfissirx edukazzjoni u informazzjoni imma l-infurzar ta' drittijiet għalhekk aħna din ir-referenza għall-edukazzjoni tal-konsumaturi rridu nħalluha hemmhekk għax m'għandix taqsam mal li wieħed iqajjem il-kuxjenza L-istess fir rigward tal-kustjoni tal-lifelong learning aħna nixtiequ nifukkaw fuq il-konsumaturi żgħażagħ imma iva il referenza għall-edukazzjoni nixtiequ inħalluha fil-programm. Fir rigward ta' indikaturi nafu illi dan din hija kustjoni diffiċli dawn l-indikaturi ħafna drabi fil-programm hija għal ġestjoni Eh, u tal-programm mill-Kommissjoni. Għanna proposti fejn nistgħu niddiskutu affarijiet tekniċi mal-rapporter u mas segretarjat imma eh, mista noqgħod insemmi l-lista ta' indikaturi li jiena nista' nipproponi hemm kwestjoni ewlenija li hija importanti U hawnhekk ħan referi għal punt tal-onorevoli ta' Rabella l-scoreboards e, l-istudji daw ġew evalwati meta aħna għamilna l-evalwazzjoni globali e, u fil-fatt dawn għandhom valur miżjud u valur miżjud oli Ek ġew evalwati mill-organizzazzjonijiet tal konsumatur u mill-awtoritajiet nazzjonali u anka minn negozji. Iġifieri l-ħtieġa il nibnu, nibnu l-azzjonijiet tagħna fuq evidenza ċara hemm numru ta' stati membri li bħalissa qed jużaw direttament din l-istatistika għax qed tintuża bħala benchmark. U din hija importanti ħafna eh, li meta wieħed ħares lejn dawn il-50 suq. So, E, e, u kun tajb li għet ikun jaf li ma suq u flima pajjiż qed ikun hemm uh, il-problemi u mbagħad ninvestigaw għalfejn hemm il-problema. U huwa hekk illi aħna għandna eh, naħdmu f'din id-direzzjoni veru jiswa il-flus dan it-tip ta' studju, ma dan huwa fil-fatt eh, huwa e, studju xjentifiku li nistgħu naħdmu fuq u li anka nifrankaw il-flus. Forsi m'għandniex għalfejn noqogħdu nagħmlu reviżjoni ta' 50 suq, forsi nistgħu nużaw biss kampjun ta' ta' ta' ta' ta' suwi, imma żgur illi għandna bżonn illi nżommu dawn it-tipi ta' studji bbażati fuq l-evidenza biex imbagħad aħna infaslu l-azzjoni tagħna. Kenna risposta pożittiva minn organizzazzjonijiet tal-konsumatur, minn negozju mill-awtoritajiet eh, tal-gvern fuq dan. Naħseb, Sinjura President, li koprejt ħafna affarijiet punti differenti, għanna ħafna kummenti id-dettaljati u tekniċi fuq l-emendi, imma aħna dejjem lesti mm, ah, li nkomplu eh, niddiskutu anka ma' rapporter fuq l-abbozzar anka tal-kompromessi u fuq livell in ġenerali kuntenti ħafna bil-kooperazzjoni illi kenna mal-Parlament. Grazzi ħafna. Grazie ħafna rappresentant tal-Kummissjoni, issa ngħaddi l-kelma lura lir-rapporter għal eh, konklużjoni. Grazie ħafna, Signora President. aħna napprezzaw din id-diskussjoni, aħna jenna jkonna diskussjonijiet u jena naħseb li eh, verament eh, ħagġa tajba li jkonna dawn id diskussjonijiet. Mela, għandi ftit kummenti. Dwar il kummenta ta' surbużutti li rajtu rajt l emenda tijak dwar l-indikaturi il-ġodda għall-Ewropa? Iżda naħseb li edin nifissaw l għanijiet naqra u li nizzejiet, ġifiri 200.000 elf vizitatur l-anwa għan kbir. U jekk aħna nixtiequ li dan nagħmlu punt ta' tħul tajjeb għal kwistjonijiet tal-konsumaturi, eh, ma nafx hekk xi ħaġa daqshekk wiesa x tajba, rridu niddiskutuha, rridu naraw il-kuntest u l-kontenut. Awek fil-parlament aħna għanna żewġ punti ġviri li finanzjar differenti għal suġġetti differenti tal-programmi, tal-programm kif ukoll l-idejat differenti ta' kif ħajevolvu il-programm infusu. Forsi jekk nitolbu li nemendaw l-finanzjar tal-anijiet, forsi nkunu qegħdin nitolbu żejjed, iżda din hija deċiżjoni politika li qegħdin nagħmlu miex kompletament kwistjoni budgetarja, għaliex qegħdin nitkellmu wkoll dwar data li għandha sinifikat politiku. Jina fimt dak li qal is-Sur Tarabella fuq eh, l-spiża għolja ta' dawn l-istudji U fil-fatt dwar proposta ta' emenda aħna konna diġà konsidrajna din il-possibilità mod partikolari, meta ġie fissat l-scoreboard aħna konna nafu li kien ħajswa aktar flus li nħadmuh milli sempliċiment noħolquh, ġifieri li, li tħadmu jiswa jżjed. Konna ħsibna dwar dan? U naħseb li qegħdin infittxu kompromess. Fuq kif nistgħu nemendaw l-finanzjara l-għanijiet differenti kollha Jina apprezzajt dak li ntqal li jagħmel sens li naħdmu għal din it-tip ta' modifika ta' fondi. Issa biex inwieġeb is-sur Tarabella nifhem il-kritika tiegħek. U naħdimt f'dan il-qasam, għamilt 30 sena naħdem f'dan il-qasam, iżda dan mhux neċessarjament utli. U aħna rridu nassiguraw li dawn l-istudji huma utli għall-istati membri differenti rridu nassiguraw li dawn fil-fatt huma għodot li nistgħu nużawhom biex inħejju x-xogħol tagħna. Dan huwa l-lan tagħhom. L-odda ovvjament hija xi ħaġa li tgħinna biex nwettqu l-għanijiet tagħna. Jekk eh, ma nix ħafna ambizjonijiet iva l-istudji dejjem eh, jiswew wisq flus u ma deskrittivi żejjed. Iżda il-punt il kruċali kemm għall-istati membri u għalina huma id-deċiżjonijiet politiċi li rridu jsiru li ħirġin minn dawn l-istudji irridu nżommu dan kollu f'moħħna. Issa jiena nifhem il-tweġiba tal-Kummissjoni għal kummenti fuq l-idea tal-programmar innifsu jiena naħseb li l-proposta l-elementi hemmhekk fuq il-ġestjoni kif ukoll tibdil lil programm innifsu għandhom jiġu fatt delegat. U fil-fatt ma kienx hemm kritika minn il-kollegi fuq dan il-punt. Iżda jiena nifhem li l-Kummissjoni tħoss li din hija forsi naqra piżejjed. Iżda jiena rrid ngħid li jekk ma nagħmlux dan bil-atti delegati, u rrid inkun ċara hekk, dan ifisser li għal seba' snin ma ħankunu nistgħu nagħmlu xejn fl-2020 aħna jew minna ħajġi warajna ħajġi lura ħajġi qod jitkellem fuq l-istess ħaġa. U jiena ma naħsibx li din xi ħaġa nistgħu naċċettawha fid-dawl tal-importanza ta' dawn il-kwistjonijiet tal-konsumaturi irridu jkunu lesti li jirrispondu għal bżonnijiet. Il-metodi ta' xiri, per eżempju, eh, metodi ġodda ta' kummerċjalizzazzjoni, rridu nirreagġixxu mill-ewwel ma nistawx noqdu nistennew għal seba' snin. Għalek, dawn huma l-kummenti tiegħi, Sinjura President, għankomplu naħdmu flimkien sabiex naslu għall-emendi ta' kompromess, għalek nirringrazzjak. Grazzi ħafna rapporter għal din it-taqsira u tal-eluq ta' diskussjoni u l-adozzjoni u il-rapport se jisiru eh, fl-imkon fil-21 ta' ġunju. Mela, Għanna laq dan il-punt. Issa għaddu għal-punt li jmiss. U dan huwa l-punt li ċaqla mill-aġenda, ġifiri l-inizjattiva għal negozju soċjali. Ir-rapporterja mal-gorzata Hanslik, ġifiri kellek ċans eh, Tiġa għaftijak għax wasalt kmini bizzejiet. Mela, grazzi ħafna, Signora President, grazzi ħafna. Iva, fil-fat, dan il-punt ġi mċaqla minn bira ħallum. U grazzi u kol tal-li tajtni l-opportunità nitkellem dwaru il-lum. Bazzikament l-opinjoni titkellem dwar il-negozji soċjali fl-Ewropa u jena naħseb li dawn il-negozji għandhom potenzjal kbir jistaw jistimulaw l-ekonomija u joħolqu impjiegi ġodda. Iżda, ovvjament, għandu xi punti speċifiċi ħafna. U għalhekk dawn l iżviluppi jiltaqgħu man ċertu ostakli. Jina kontenta ħafna li l-Kummissjoni Ewropea wkoll semmi dan il-punt fil-komunikazzjoni li tissejja inizjattiva għal negozju soċjali u l-Kummissjoni proponiet ukoll pjanta azzjoni. Meta jien kontet naħdem fuq din l-opinjoni jiena ifukajt bażikament fuq ċertu kwistjonijiet li huma marbuta max-xiri pubbliku, iżda wkoll li huma marbuta mal-konsumaturi. L-ewwel nett jiena nixtieq grazzi għal riforma tar-regoli tal-xiri pubbliku, in-negozji soċjali fost negozji oħra se jkollhom aċċess aktar faċli għal kuntratti pubbliċi. U l-għan ewlieni tar-riforma għadu is-simplifikazzjoni kif ukoll li il-proċeduri nagħmluhom aktar flessibbli. Issa għani toħra ta' politika, per eżempju il-ġlida kontra l-esklużjoni, hija xi ħaġa importanti ħafna iżda din m'għandix tmur kontra l-anijiet ewlenin tar-riforma. It-tibdil, la bozza t-tibdil fuq ir-riforma tal-xiri pubbliku kif ukoll ir-regoli fuq dawk li seħu l-kontratti riservati li bażikament ifissru aċċess għal negozji soċjali għal dawn il-kontratti, dawn kollha ġew estiżi biex ninkludu kategorija ġdida ta' persuni zvantaġġati. Għala riżultat ta' dan din dispozizjoni l-ġdida meta mqabla ma' dak li għanna bħalissa saret ħafna iżjed liberali. Għalhekk jiena naħseb li għandna nenfasizzaw li dawn il-preferenzi għan negozji soċjali mumiex ħajeksru il-dispozizjonijiet ewlenin ta' trattat, per eżempju lotja ta' kompetizzjoni ħilsa. U laqqas mumma ħajinkoraġiċu l-intraprizi li jfittxu eh, nuqqasijiet per eżempju billi jimpiegaw nies mill-grupp ta' persuni zvantagġati biss sabiex ikun jistgħu jirbħu kuntratt u mhux sabiex jiġifieri jiggarantixxu impieg lil dik il persuni li għan zvantagġata fl-abbozza l-opinjoni tiegħi eh, nefasizzaw kol kif il-konsumaturi huma importanti għall iżviluppi fil-negozji soċjali ma fil-fatt il-konsumaturi li għamlu għażla fejn huma jiddeċidu li jixtru prodott jew inkella li ma servizzi tal-servizzi tal ma kumpanija jixtuq jużaw. Iġviri huma jiddefinixxu il-ġejjieni ta' intrapriża partikolari. Iżda ħafna drabi jiġri li l-konsumaturi tagħna mhumiex konxi tal-vantaġġi kollha li l negozji soċjali jkollhom. Xi kultant jiġri wkoll li l-konsumaturi ma jafdawx dan it-tip ta' negozju. Għalhekk jiena nemmen li l-Kummissjoni Ewropea għandha tadotta ċertament miżuri li għandhom bħala għan it-titjib tal-fiduċa tal-konsumaturi fin-negozji soċjali kif ukoll miżuri li għandhom iżidu l-involviment tal-konsumaturi tagħhom fl-appoġġar ta' dawn il-negozji. Jina għalina nħoss li il-negozji soċjali huma importanti għal persuni zvantaġġati għaliex dawn it-tip ta' negozji mhux biss e, jippruvaw jiksbu ċertu indikaturi ta' prestazzjoni iżda għandhom ukoll għanijiet soċjali. Bażikament huma jifmu b'mod aħjar il-bżonnijiet ta' persuni jew konsumaturi aktar żvantaġġati u għalhekk għandhom lodda sabiex jiltaqgħu dal dawk il-bżonnijiet. U jina nemmen li fi żmien ta' kriżi ekonomika huwa verament importanti li wieħed ikollu opinjoni ġdida fuq il-politika soċjali kollha kemm hi. Sinjuri, Jina nemmen li il posta nanny state għandu e, eh, jimbidel b'soċjetà attiva jew stat attiv. Iġifiri soċjetà li tam, tammar il-ċittadini bċertu strumenti li jistaw jirreġixxu għall-ambjenti li qegħdin jinbidlu, ambjenti ekonomiċi b'mod partikolari. Jina nemmen li n-negozji soċjali jistaw u ser ikollhom rwol importanti ħafna biex joħolqu din is-soċjetà attiva. Dan għaliex bħalma diġà semmejt, għalihom dak li huwa importanti huma mhux biss l-anijiet li għandhom x'jaqsmu man-negozji iżda wkoll l-anijiet soċjali. Grazzi ħafna l-attenzjoni jiena naħseb li dak kollox u jiena ċertament ovvjament lesta nisma' l-kummenti minna ħatakom. Grazzi. Grazzi, Signora Hanslik, tal-li prezentajt din la bozza l-opinjoni. Issa, ndur fuq l-Shadow Rapporteurs u l-ewel Maria Perez. Grazzi ħafna, grazzi Signora President. Jena nishtiq nifraħ eh, l-Signora Hanslik għal-ħedma eccellenti, għall-idejat li ġew espressi fl-opinjoni. -opin għaliex huma orjentati tajjeb. Kif ukoll ġabret ċertu punti li naħseb li huma ta' interess u li għandhom ikunu f'din l-opinjoni tal-Kummissjoni. Nixtieq nirringrazzja d-dispożizzjoni tagħha li tiltaqa e, sib dawk il-punti ta' li huma neċessarja li xina nħoss li huwa sinifikattiv li narfu ir-rwol li għandhom dawn in-negozji soċjali partikolarment fi żminijiet ta' kriżi għaliex mill-responsabilità eh, kollettiva l-fiduċa u l-impenn eh, aħna ħanibdew niżviluppaw għafas regolatorju eh, ta' appoġġ favorevoli. Il-kontribuzzjoni tal-intraprizi soċjali biex niprioritizzaw il-teħita deċiżjonijiet skont il-persuni il persuni Eh, u biex ikunu nistgħu neffaċċaw il-bżonnijiet tal-konsumaturi b'mod ġenerali kif ukoll il-konsumaturi vulnerabbli b'mod partikolari li aħna nafu li llum il-ġurnata huma dawk in-negozji dawn huma dawk in-negozji li huma l-inqas affettwati mill-kriżi għalhekk irridu ninvolvuhom fil-politika attiva ta' l-impjiegi, partikolarment favur dawk kil sma l-aktar affettwati mill-qat il-nisa, il-żaza, kif ukoll dawk li edha l-ħafna żmien. Il-bżon nipromovu miżuri sabiex il-negozji soċjali kollhom aċċess aħjar għal kontratti pubbliċi Iva, il-negozji soċjali huma strument ewlieni fil-ħolqien tax-xogħol, xogħol ta' kwalità. Dawn huma intrapriżi li Eh, huma impenjati fil-xogħol eh, sostenibbli. Għalhekk jiena naħseb li hemm bżonn li nneħħu l-ostakli li qegħdin eh, ixekklu il-bidu ta' ċertu attivitajiet ekonomiċi. Jiġifieri rridu npoġġu l-interess ġenerali fuq dak speċifiku. Irridu nagħtu attenzjoni partikolari li t tneħħija tal-burokrazija u proċessi burokratiċi u amministrativi zejda ir-rwol ta' dawn in-negozji soċjali biex ikun hemm sigurtà interna kif ukoll ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel, koerenza soċjali li għandna bżonna dejlum aktar minn qatt qabel, e, l-appoġġ tal-persuni li huwa friskju ta' skużjoni soċjali, il-konċiljazzjoni tal-ħajja personali e, tal-familja u tal-ħajja kif ukoll tax-xogħol e, u sostenibilità. Ġifieri irridu nkunu aktar parċiċipattivi u responsabbli għaliex dawn in-negozji jibmiraw għall l-innovazzjoni l-iżvilupp għal moderazzjoni tas salarju kif ukoll investiment mill-ġdid ta' benefiċċji sabiex inkunu nistgħu inżommu l-impjiegu nevitaw il-qatt għalhekk jiena għal darbohra nixtieq nirringrazzja lis-Sinjura Hanslik għal din il-ħidma eh, eċċellenti bilan li issaħħaħ ir-rapport fuħut mill-qosma. U biex nagħmel dan jiena ħan numru ta' emendi fisem il-grupp tiegħi. Grazzi. Thank you again. And, uh... Grazzi ħafna. Issa naddi għal grupp Alde, Is-Sur Banderas. Gra Grazzi, nishtiq eh, najċa ħaġa fissem Is-Sur għax palissa xpali il-Greċja. U jishtiq jifraħ li Senjura Hanslek tal-li faslet din l-opinjoni. Il-tekst huwa bilanċat ħafna u kontent li hemm eh, inklużjoni ta' l-affarijiet li għandu xaqsmu mal-negozji soċjali. Il-negozji soċjali qed jikkontribwixxu għad kabbir. Qed jikkontribwixxu 6% tal-impjigi totali fl-Unjoni Ewropea Ewropea għax dawn huma impjegati mal-negozji soċjali u fi żminijiet ta' kriżi wara dejjem aktar importanti nappoġġaw dan il-qasam speċifiku biex ikun jista' jibqa' dejjem kif ukoll nagħtu biżejjed inċentivi għall-iżvilupp. Il-parteċipazzjoni ta' negozji soċjali fil-kontratti pubbliċi huwa baxwis għaliex huma qegħdin ibatu ħafna minħabba l-burokrazija u għalhekk Is-sur Mikakis iħoss li l-kondizjonijiet iridu jiġu simplifikati, modernizzati u hemm bżonn li nirranġaw ir-regoli sabiex intejbu u niffaċilitaw parteċipazzjoni fix-xiri pubbliku sabiex ikunu nistgħu naraw aktar negozji soċjali fix-xiri pubbliku. Issa, punti ieħor importanti hija l-kooperazzjoni transkonfinali. Id-dimensjoni tas suq interna hija notata fil-kooperazzjoni bejn in negozji soċjali għax daw jista' jkollhom rwol importanti. Per eżempju fil-qasam tas-saħħa fejn id-direttiva transkofinali tas-saħħa eh, tista' tgħin f'dan il-qasam. U jħossu koll li eżempji tal-aħjar prassi jistgħu jkunu ta' għajnuna biex ikunu nistgħu intejbu in-negozji soċjali u l-qasam kollu kemmu. U verament eh, les li jaħdem flimkien ma' Sinjura Hanslik biex jitejjeb it-tekst u aħna ċerti li ħansnħajn naslu għal riżultat tajb ħafna. Grazzi ħafna dawn il-kummenti issa għal darba sinjura Rule. Grazzi ħafna, jiena naqra xettika fuq dak li għadu kif intqal fuq in-negozji soċjali fuq livell transkonfinali għaliex ħafna servizzi huma e, eh, motija lill individju f'dak il-każijiet jinataw fuq livell aktar lokali. U xtaqt nenfasizza dan il-punt. Mela, l-ewwel nett jiena xtaqt nirringrazzja l-rapporter u nirringrazzja wkoll talli inkludiet ix-xiri pubbliku. Jiena naqbel li għawek lantan għandu jkun li nisimplifikaw ir-regoli għal ġuwa biss b'dan il-mod li kunu nistaw ninkoraġġixxu li kunem aktar kohezjoni soċjali nisimplifikaw il-proċessi tal-appaltar, għana ma nixtuqux li regoli jkunu komplessi iżejjed li kunem wis regoli u rekwiziti, għalix dan jista' jxekkilna. L-esperjenza tagħna kienet bil-regoli eh, komplessi kollha. Is-soltu l-kriterju għall-għażla huwa il-prezz, l-iżjed prezz baxx u mhux l-aħjar kwalità. Il-punt li njawek huwa il-streamlining. Issa dwar is-seba punt dwar persuni svantagġati, jiena nipproponi li natu definizzjoni irridu ndaħlu definizzjoni fil-proposta tal-Kummissjoni inaħseb dak li hawn hawnhekk. Jekk inti tuża it-terminu persuni żvantaġġati, jenet nħogos li il-persuni b'dizabilta huma inklużi, iżda naħseb li dan it-terminu rridu jiġi spjegat aħjar. Naħseb li sawn taffu l-bizzat li forsi dan din eh, l-espressjoni tista' tiġi imwessa, sempliċement ikun qed niċċaraw l-affarijiet. Issa fuq il-punt numru 8 huwa importanti li nagħmlu distinzjoni bejn negozji soċjali u E, negozji li ma jmurx għal-profit, ma jħadmux għal-profit, partikolarment fuq il-kontratti riservati. Jena naħseb li or NGO, organizzazzjonijiet mhux għal-profit, għandhom ruol importanti, iżda negozji soċjali huwa kunċett verament wiesa għax dan jinkludi kemm il-negozji li jagħmlu u dawk le u daw ma jistgħux nitfgħu fl-istess keffa. U nishtiq, eh, President, eh, nishtiq nirringrazzja b'mod partikolari l-lum għax l-lum għamilt ħafna shadowing process. Mela, għaw xi membri oħra tal-kumitat li u jitkellmu? Jek dan mhux il-każ, mela nixtieq ndur fuq il-Kummissjoni u ngħaddi il-kelma sul surveillance Merci Madame la Présidente. Grazie ħafna Signora President. U grazzi lill-MEPs għal kummenti tagħkom. Mod partikolari grazzi l rapporter għal ħidma eċċellenti. Dan fil-fatt jirrifletti it-ħassib li esprimiet il-Kummissjoni. fl-inizjattiva tiegħu tal-imprenditorja soċjali, ma tantx għandi xi ngħid imma għandi xi ftit kummenti fuq dak li semmawek hekk illum. L-ewenet fuq il labbozz l-opinjoni, il-punt numru 5, fejn edin nitkelmu dwar il-CSR u intrapriza soċjali. Jena għek nishtiq namela ċara l-pozizjoni tal-Kummissjoni għawek dwar CSR u l-intrapriza soċjali għandu l-istess approċ iżda ikopri joqsma kompletament differenti. U għalek li l-Kummissjoni proponiet li jkun hemm żewġ komunikazzjoni differenti fuq dawn żewġ ideat differenti. Ir-responsabilità soċjali tan-negozji CSR tinvolvi in-negozji kollha jew hekk għandha tkun iżda l-intrapriża soċjali hija speċifika ħafna u tifoka l-aktar fuq il-bżonnijiet soċjali u mhux fuq il-profitt. Għalhekk aħna hawnhekk qegħdin nitkellmu dwar żewġ ideat differenti. Iżda ovvjament aħna xorta waħda għad għandna dan lan ġenerali li insaħħu il-fiduċa fl-ekonomija u intejbu l-mod ta' kif il-kumpaniji jaħdmu mas-soċjetà. U dan jirrifletti dak li ntqal fid-diskussjonijiet tagħkom, b'mod partikolari dak li qalet is-Sinjura Rule. Isemmiet id-differenza bejn eh, negozji tal-profittu dawk le, kif ukoll l-idea ta' l-ekonomija soċjali. Is-semmiet eh, eh, ċifra dwar l-ekonomija soċjali fl-Ewropa. Dan huwa għalhekk kuntest komplikat u kumpless. Eh, maffarijiet differenti li huma pendenti skont il-latur ġvil stat membru l-kultura, ecc. U irridu nikkonsidraw kol din id-diversità. Dan huwa settur ekonomiku li qed jevolvi kontinwament. Għal-Kummissjoni l-intrapriżi soċjali huma parti mill-ekonomija soċjali. Iżda il-kontra mhux neċessarjament minnu. Għafna nis semmew il-ċifri 10% tal-GDP jew 6 miljon ħaddim fil-ekonomija soċjali. Dawn l-istatistiki qed jirreferu għas sens wiesa ħafna tal-ekonomija soċjali. li ħafna drabi jaqa taħt eh, statuti eh, speċifiċi, legali, kooperativi, fondazzjonijiet, eccetera. jalek tirrifletti parti mir-realtà. Iżda dan ma jfissirx li dan huwa li dawn kollha neċessarjament huma negozji soċjali. Waħda mill-isfidi li qed taħdem fuqha bħalissa l-Kummissjoni hija li tidentifika eżattament x'iridu nfissru mod konkret x'iridu nfissru b'din l-intrapriża soċjali fl-Ewropa. U qed nippruvaw nidentifikaw ċifri speċifiċi ħafna. Hemm kumpaniji li huma kumpaniji privati, per eżempju, li għandhom isma li ma jiġux ikkonsidrati taħt din id-definizzjoni. U aħna għandna biss eh, ċifri ġenerali għal-jom. Dinet xi ħaġa li qed fuqa fuqha bħalissa. Għadna t nibdew il-ħidma tagħna ġibri biex nidentifikaw b'mod aktar speċifiku. Ħafna drabi iċ-ċifri rriflettu l-ekonomija soċjali kollha kemm hi u mhux daqstant fil eh, fid-definizzjoni speċifika tal-inizjattiva tal-intrapriża soċjali għal darba oħra din hija definizzjoni aktar limitata. U għatem xi studi, għatem bżonn xi studi. Issa dwar l-organizzazzjonijiet li mhumiex għal profit jew li huma għal profit, hemmhekk ukoll id-distinzjoni bejnhom u hija komplessa ħafna. Dan kollu għal darba jiddependi minn l-istati membri, l-atturi differenti. Taħt il-liġi komunitarja, l-idea ta' organizzazzjoni għal profit għandha x'taqsam ma' attività ekonomika skont definizzjoni fl-artikli fit-trattat u jista' jkun li jkun hemm atturi ekonomiċi bħala assoċjazzjonijiet li jgħidu li mhumiex qed jaħdmu għal profitt iżda li taħt it-trattat huma konsidrati bħala li huma organizzazzjonijiet għal profit għaliex huma jaħdmu fiħdan suq. Għalhekk l-inizjattiva tal-intrapriża soċjali tirreferi għall-intrapriżi kif huma definiti taħt il-liġi Ewropea li jipprovdu servizzi u prodotti u li għandhom attività ekonomika. Jekk nitkellmu dwar organizzazzjoni tal-profit jew mhux għall-profit ħan nispiċċaw noħolqu il-konfużjoni. Għaliex dawn l-idejat huma definiti mod differenti mill-atturi ekonomiċi, pereżempju hawnhekk fil-Belġu. Hemm ħafna persuni fit-tielet fis-settur terzjarju li mbagħad ikunu qegħdin jaħdmu f'suq speċifiku. Għalhekk, nixtieq niġbilkom l-attenzjoni, rridu noqogħdu attenti ħafna hekk. Għaliex dawn huma idejat speċifiċi ħafna ideoloġiċi li jinbidlu skont il-kultura u skont il-pajjiż. Nixtieq nagħlaq billi nitkellem dwar l-aspett transkonfinali. Ħafna intrapriżi soċjali huma lokali ħafna ma fukati fuq il-lokal. U fil-fat, waħda mill-affarijiet interessanti tagħhom huwa li jiprovdu eh, jipprovdu servizzi jew impjiegi li jisaħħu il-koerenza fuq livell reġjonali. Għalhekk dawn huma lokali ħafna U jfis dan li ħafna drabi mumiex m'għandhomx eh, dimensjoni transkonfinali. Iżda eja ma naqgħux fin-nazba li nikkonsidraw l negozji soċjali biss bħala negozji żgħar. Sempliċement għax huma lokali, uħut minn dawn in-negozji soċjali fil-fatt huma kbar ħafna għal dik li hija l-attività ekonomika tagħhom. Per eżempju, l-akkomodazzjoni soċjali u l-gruppi li jaħdmu f'dan il-qasam. Xi kultant dawn in-negozji jimpjegaw eluf ta' persuni. kultant ikollhom eh, fatturazzjoni u turnover għolja ħafna ħanati eh, eżempju Ġermaniż, per eżempju hemm negozji soċjali hemmhekk il karitas li huwa wieħed mill-ola impjegaturi fil-Ġermanja. U meta dawn it-tipi ta' negozji jkunu jridu jestendu eh, l-attività tagħhom l-kumplament tal-suq intern, jena naħseb li din hija xi ħaġa rridu nkoraġġuha. Intrapriża soċjali mhix dejjem magħrufa tajjeb ħafna kultant qas biss hija magħrufa. Anzi, kważi jarawa ħażin. Għalek jina naħseb li jekk indaħluhom fil-suq intern ikunu nistgħu ninkoraġġixxu dawn l-intrapriżi dawn negozji biex jitlu u jmorru lil mill-frontieri tagħhom. unpoġġon fil-qalba ta' din il-politika din hija ħaġa importanti ħafna nina fuq livell Ewropew. Jina m'għandix eh, mhux qed inqajjem xi dubju fuq id-diskussjonijiet li kellna issa, ovvjament jiena naħseb li l-kontribuzzjoni tagħkom kienu utli ħafna u jiena ċert li ħajjejnu eh, biex eh, l-Kummissjoni tkun tista' torjenta d-diskussjonijiet tal-ġejjeni. Grazzi ħafna l-rappresentant tal-Komissjoni issa naddi il-kelma lil Sinjura Halsek. Grazzi ħafna. Kollegi, grazzi, grazzi ħafna għal kooperazzjoni li kellna sissa, għal kummenti kollha tagħkom. Għal dak kollu li jettu f'dan id-dibattitu jina naqbel ma'kom fuq ħafna punti. Għal kem ma nixtiex li jkollna sitwazzjoni fejn in-negozji soċjali. Sa ċertu punt jintużaw bħala tikketta sempliċement għal kommerċjalizzazzjoni. Eja ma nimxux f'din id-direzzjoni. Jiena nittama sempliċement li n-negozji soċjali infushom ma jishtiqux jużaw l-isem tagħhom sempliċement eh, bħala tikketta U jena naqbel ma' rappresentant tal-Kummissjoni Ewropea, Iva ċertament irridu nippruvaw nippromovu dawn it-tip ta' negozji soċjali aktar, nippromovu għom għalli nassiguraw li l-konsumaturi u koll u ma' konxi mill-fat li dawn in negozji operaw fl-Europa u li dawn in negozji u koll joħol u l impjiegi Kultant joħol u l impjiegi anka għal dawk li kienu jinsabu f'sitwazzjoni diffiċli eh, għal dak li wassuq ta' xogħol. Issa fuq ir-regolament nnifsu? Jina ovvjament favur simplifikazzjoni. Għalek, simplifikazzjoni, streamlining, l efficienza jina favur dan kollu. ħaġa waħda li forsi tħassibni jiena ma nishtiqx li immorru li l-inwis fuq il-kompetizzjoni ħilsa u kompetizzjoni ġusta. Iżda wara li smajt l-opinjoni tagħkom jina ċerta li ħankunu nistgħu insibu eh, it-triq tan-nofs. U jina naħseb li dak kollox fuq l-opinjoni nifissa, Sinjura Perez semmitu koll li xorta waħda tixtieq tippreżenta xi emendi. Jina naf li l-iskadenza għall-emendi bażikament hija sallum fl-opsinar, naf li kellna madwar 20 emenda, għalek jina nittama li l-emendi li ġew mibawta mill sinjura Rule u l-Sinjura Perez diġan tbatu, Iva, Signora President. Ma nafx għandi nagħmel f'din is-sitwazzjoni għaliex il-fatt huwa li l-iskadenza l-emendi kienet fl il illum. Id-diskussjoni suppost ħassir fl-20 ta' Ġunju u mbagħad il-votazzjoni iżjed tard f'Ġunju Fil-Kumitat Imko, ġviri il-punt ewlieni huwa forsi il-punt dwar l-iskadenza eh, għall emendi Nistaw namlu xi ħaġa fuq dan, grazzi ħafna dibattitu. Grazzi ħafna l-rapporter. Nista' nagħlaq id-diskussjoni sa' fuq l-emendi qed niċċekkja. Iva, fil-fatt kienet sa nofsinhar. Alex, fortunatament ma nistgħu nagħmlu xejn dwar dan. Mela, għall-informazzjoni ta'kom? Il-votazzjoni fl-imko fil-21 ta' ġunju Id-data tal-plenarju dati oħra għadhom irid jiġu konfermati dan kien l-aħħar punt fuq l-aġenda tagħna. Għalhekk, grazzi ħafna lil kulħadd. Mela aħna komplu il-laqa tagħna fit-tlieta ta' wara nofsinar bir-rapport tal-Onorevoli Rojtova fil-fatt hemm numru mhux ħażin ta' rapporti fuq l-armonizzazzjoni fuq leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea. Għal darba oħra, grazzi, grazzi l kulħadd u nagħlaq il-laqawek.